So we are starting. Buon pomeriggio a tutti. Wara nofsenar it-tajjeb il-kulħadd nibdow bil-laqgħa tagħna llum il-punti ewlenin fuq l-aġenda huwa l-awtorizzazzjoni tal-ikel GMO u r-rwol tal-EFSA ħajkonna valutazzjoni xjentifika fuq il-proċeduri kemm huma validi jew le preżentanza tal-professur Seralini imbagħad impatt ambjentali tal-impjanti li jaħdmu bir-rieħ mill-Ġermanja u Repubblika Ċeka, rapport tal-Ombudsman Ewropew, rapport annwali tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-opinjoni fuq is-sede tal-Parlament Ewropew. Sul primo punto all'ordine del giorno. Fuq l-ewwel punt tagħna tal-aġenda nixtieq nisħaq fuq xi ħaġa delikata li tresqet fisem il-presidenza eh, minnaħat tal-kollegi eh, deċiżjoni tal-koordinaturi li il-punt numru 8 u 9 niddiskutuhom mingħajr ma tiġim xandra l-laqa fuq l-internet in kamera. Hemm xi oġġezzjonijiet? Kollega Ankis, ek jogħġbu. rendelésével kapcsolatba Fil-rigward din il-laqa biex namlu għan kamera, għandi mistoqsija, President. Nishtiq ngħid li jena daqsxej mistaġba b'dan il-punt u mhux nifhem qala għandna nagħmlu din il-proċedura. U nittama li dawn kollha li aħna preżenti llum nkun nistgħu naqblu fuq il-fatt li jekk fost l-Istati Membri jew inkella l popolazzjonijiet tal-Istati Membri ikun hemm xi affarijiet jaħarqu jew xi ilmenti li jkun għadhom pendenti, allura biex insibu soluzzjoni b'rispett reċiproku l-unika triq li nistgħu nieħdu huwa li nippruvaw ikonna dibattitu fil-miftuħ. U nippruvaw naslu għal soluzzjoni li tagħmel sens. U naħseb li din hija l-punt ta' bażi tagħna kif naħdmu bħala Unjoni Ewropea sa tifmunix ħażin, ma jekk din il-proċedura hija maħsuba għaliex hija huwa suġġett delikat mod. U hawnhekk qed nippruvaw naħbu l-affarijiet hija ħaġa, ma din jien eċta meta kont żagħżugħa meta eċt fil-komuniżmu u tfakkarni f'affarijiet korru ħafna u għalhekk nixtieq nifhem għalfejn qed nieħdu din il-proċedura. Li nixtieq ngħid ukoll huwa li meta rċevejt litra ta' ċittadin Slovak Slovakka ta' 101 sena eh, xtaqet li tisma' d-dibattiti tagħna u kienet qalet li tippreferi ma tiġix hawn għax tibżal li nżabel huwa li toqgħod tistenna ħafna fil-kuritura eċetera. Qed nitkellmu dwar persuna ta' iktar minn mit sena u qed tesperjenza xi ħaġa bħal din, xaġa normali din, xaġa li għandna naċċettaw. Grazzi għal risposta. Kollegi, nishtiq naddu minnu fiħad dibattitu najdu ftit klim imma fuq l-agenda b'mod partikolari fuq deċiżjonijiet li għadha kemm semmiet il-kollega l-Assembleja tal-Kumitat hija sovrana, ġifieri għandna deċiżjoni tal-koordinaturi li skont ċertu punti politiċi ddeċidow li jiproponu diskussjoni in kamera. U dik kienet il-maġġoranza u ddeċidow hekk. Ġifiri l-assembleja tal-komitat hija sovrana, memx għalfejn qogħdu tawlu wisq id-dibattitu, kol ma rridu nagħmlu huwa li li intom daqsxejn kontra, forsi nipproponu vot differenti unkun nistaw nistgħu nadottaw procedura differenti. Nitlob li żommu fil-qosor il-kollega Bagu jekk jogħġbok. Köszönöm a szót, elnök asszony. Akkor eh, én azzal a tisztelt... President. Jiena nixtieq nirrekmanda lill kollega Boċtinaru peress li u propona li din il laqgħa tkun in kamera u proponi wara kollox il-koordinaturi qed nitolbu li jitlob li jirtira din il-proposta biex nagħmluha eh, tkun imxandra fuq l-internet mhux in kamera. Hija proposta li tnamel bħala kumitat aħna dejjem inħobbu nagħmlu l-affarijiet fil-beraħ u anke skont artikolu speċifiku hemm miktub b'referenza ħafna kwistjonijiet li nistgħu nadottaw u bekk il-kumitat tagħna jista' jekk irid jagħmel il-laqa in kamera imma d-dibattiti parlamentari rridu jkunu l-ewwel qabel kollox fil-miftuħ kif qalet il-kollega Hankis ftit ilu u nittamaw li anke l-gruppi politiċi l-oħrajn jistaw jippermettu li dan il-punt namluħ mxandar ukoll fuq l-internet, mhux in kamera. Kollega Bostinaru. Grazzi, Signora President. Komisja de petizi nu jeste o konferenza. Mela, hemm bżonn niċċaraw l-affarijiet. Din hija xaġa essenzjali. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet mhix xi konferenza tal-paċi, smajt ħafna stqarrijiet straordinarji li jisu hemm konflitt bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li ilha għaddejja għal-bosta snin u hemm bżonn li nitkellmu dwarha fil-miftuħ hawnhekk. Dan huwa approċċ li jmur kontra l-prinċipju li huwa memus mal-twaqqif tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet imur kontra l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u mhux minnu. Fuq bażi ta' din l-istqarrija tistgħu tifmu minn ġdid għala l-koordinaturi ħadu deċiżjoni għaqlija u f'waqta meta ddeċidew li dan id-dibattitu nagħmluh in kamera. Il-Parlament Ewropew u l-Kumitat tagħna m'għandhomx ikunu lok fejn iseħħu dibattiti fuq kwistjonijiet ta' konsum intern, Ikunx ikun il pajjiż involut. Is-Soċjalisti u Demokratiċi huma favur li jkun hemm dibattitu in kamera. Grazzi nfakkarkom li dan ħadnieh din id-deċiżjoni ħadniha b'appoġġ tal-koordinaturi kollha, il-koordinaturi politiċi kollha qablu. Marvati. Köszönöm szépen a közvetlenség és a nyilvánosság elvei. Grazie, President. Il-prinċipji ta' ftuħ u ta' trasparenza huma fondamentali anke fid-dinja tal-liġi. U għalhekk għandna niddiskutu kwistjonijiet bħal dawn fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet in ġenerali u anke rispett tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kazbir serju ħafna li qed jiġu allegati hawnhekk fuq id-drittijiet tal-bniedem u anke u it-kazbir tal-liġi anke t-kazbir fir rigward id-drittijiet tal-bniedem u għalhekk m'hemmx għalfejn nitkellmu dwar dan il-punti skonti minn flaqa in kamera. Forsi jkun f'waqtu li jkollna laqa iktar fil-beraħ, tkun imxandra fuq l-internet. Iktar importanti minn punti oħrajn. Jien għandi esperjenza diretta anke bħala avukat u naf bħala avukata u naf x'inhuwa l-impatt ta' tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem fuq in-nies Din xi ħaġa negattiva ħafna u għalhekk meta nirreferi meta referejt għal din iċ-ċittadina li għandha aktar minn mit sena, misna ħallejnija tiġi hawnhekk u tispjegana l-affarijiet kif huma. Nistgħu nagħmlu xi ħaġa tajba skont l-esperjenzi tan-nies u hekk nistgħu nifhmu biss għala u importanti li nħarsu d-dinjeta tal-bniedem u drittijiet tal-bniedem u namlu tajja għal dawn is-sitwazzjonijiet u għalhekk nixtieq li konna laqa fil-miftuħ, mhux in kamera. Surjar, bat inti u ħatti ieħor għax mistax noqogħdu nagħmlu dibattitu fuq dan il-punt. Jekk jogħġbok. Ja, fil dank Frau Vorsitzende, ich no. Grazie ħafna, Sir President, jena xtaqt li għal darboħra nerġan semmilkom il-kompromess li aħna rnexinna niftemu bej il-koordinaturi u aħna nappoġġaw dan il-kompromess ħabba li għamilna dibattitu twil ħafna u kien diffiċli dan il-dibattitu u kif diġa intqal minn ħaddieħor aħna nishtiru diskutu din il-problema u l-mod ta' kif aħna fassanna il ħsib tagħna fil-qatal koordinaturi kien hekk kien hemm minn qal li aħna maħniex responsabbli bħala kumitat kien hemm min qal li jekk ikun hemm xi problema ta' ċittadini aħna xorta waħda rridu niddiskutuha għal din raġuni aħna wasalna dan il-kompromess. Jiġifieri li din il pożizzjoni niddiskutuha iżda illi tkun inkamera u jiena nixtieq illi lil dawk kollegi illi jixtiequ li ndiskutu b'mod pubbliku dwar il-pozizjoni jiena nixtieq illi ma narmux it-tajjeb eh, mal-ħażin. Importanti li tifmu dan il-kompromess li nirxinna nilħu. Importanti illi aħna ma namlux fil-pubbliku dan. U jina naħseb illi din hija deċiżjoni tajba li ttieħdet minn ħadd l-koordinaturi u għal boħra nixtieq ngħid b'moċċar illi ninsab marbut b'dan il-kompromess, nappoġġa dan il-kompromess u aħna nixtiequ illi dan ikun inkamra pala bħala diskussjoni dan il-pont. Jiena kifettilkom din ma kienx deċiżjoni li ħadni għall rjida iżda kienet deċiżjoni ħadni għal diskussjoni twila, grazzi. You the floor. Yeah. Yeah. Jassalim. Jekk Grazzi, President. Ġalla darba għandi l-mikrofonu nishtiq insemmi li jena ma naqbilx mal-kollega Rumen u dak li qal li jisa xi deċiżjoni intelligenti minn xi uħud. It-tieni punt huwa li din mhix tilwima bejn żewġ pajjiżi bejn l-Ungarija u l-Slovakkja, imma hija kwistjoni bejn iċ-ċittadini Slovakki u Slovakkja. U din hija kwistjoni serja u naħseb li ċittadini Slovakki għandhom id-dritt ikunu jafu kif dan il-kumitat ser jiddiskuti dawn il-kwistjonijiet li appartjenu lilhom. Jiena nirrispetta dak li għadu kemm qal surjar u nirrispetta d-deċiżjoni tal-koordinaturi, ma dana kollu nixtieq niġdilkom l-attenzjoni għal fatt li din hija kwistjoni li hija interessanti għal ħafna nies, mux biss limitata għall-Ungerija u l-Slovakkja, hija xi ħaġa li tista' sseħħ anke f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. U naħseb li hija kwistjoni li għandha tiġi diskussa b'mod miftuħ, mod sistematiku u mhux noqogħdu naħbu jew nattu xi ħaġa hawnhekk fil-kumitat tagħna. Grazzi ħafna nista' nitkellem fil-qosor nixtieq ngħid li naqbel perfettament ma' dak li ntqal minn Peter Jar u jiena naħseb li dak kollu li aħna eh, fil-fatt qed niddiskutu beħsibna niddiskutu aħna diġà ddiskutejna kollu bejnietna qabel ma wasalna din id-deċiżjoni. Ringrazzja. Um, thank you, Chair. I will be... E- Grazie, President, jenu kol fil osor Jiena nemmen li rridu nuru li ċittadini Ewropej li aħna trasparenti 100% u jiena nissuġġerixxi li f'dan ir-rigward aħna nivvotaw bħala kumitat. Ser nagħmlu. Dziękuję za słowo, ważna pani prezydentka. Myślę, że... Grazzi, signora president. Jiena naħseb li diġà kellna din id-diskussjoni pjuttost estensiva fil laqgħa tal-koordinaturi u l-koordinaturi kienu kapaċi jiksbu soluzzjoni ta' kompromess biex niddiskutu din il-kwistjoni. U għalek tkun ħasra jekk imbagħad il-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew bħalli kieku xi kampanja elettorali għal xi partiti Ungarizi. Grazzi smajna lil kulħadd naħseb li d deċiżjoni il-pożizzjoni tal-Kumitat miex pożizzjoni unanima, hemm diversità fl-opinjonijiet u għalhekk bħalissa irrid nitlob lil kollegi membri ta' dan il-kumitat li huma preżenti biex nivvutaw fuq dan il-punt li qegħdin nitkellmu dwaru. U għalhekk nitlobkom tieħdu sem f'din il-votazzjoni. Mod partikolari fuq il-konferma ta' deċiżjoni tal-koordinaturi li dawn eh, dan id-dibattitu fuq il-punt numru 8 u 9 namlu għom in kamera għalix kifettilkom skont il-regolamenti il-kumitat huwa sovran u għalek tkun xi tkun il-deċiżjoni anke bil-naħa tal- ehm, kumitat anke minn naħa tal-koordinaturi aħna nistgħu nivvotaw. Għalhekk nitlob li min jivota favur ħaj konferma deċiżjoni tal-koordinaturi biex namlu għan kamera u min huwa kontra ovvjament jesprimi li huwa kontra. Min huwa favur li nikkonfermaw id-deċiżjoni tal-koordinaturi biex nagħmlu għan kamera din id-diskussjoni tal-punt numru 8 u 9 fuq l aġenda One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine in favor,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 Fuq il-punt numru 5 kif għedtilkom qabel għanna diskussjoni, l-ewwel diskussjoni fil-fatt fuq il-likel GMO u nixtieq nirringrazzja lil professur Seralini mill-ġdid tal-li preżenti fostna u nixtieq ngħidilkom li il-petizzjonant l Awlini Sur John Bryan mhux preżenti Eh, batenna żewġ kontributi minna ħatijaw bil-miktub dawn t-qasmu, u nistaw eh, najdu li ħajsegwi l-laqa tal-Kumitat permezz ta' xandira fuq l-internet. Nirringrazzja l-EFSA, l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-ikel, is-Sur Berman jgħataw ħajat il-kontribut tiegħu fuq diskussjoni u għalhekk fuq il-punt numru 8 u 9 dan il-Kumitat iddeċida li konferma d deċiżjoni ta' diskussjoni li namluha in kamera kif iddeċidew il-koordinaturi għada ħajkun hemm l-Ombudsman Ewropew Sur Diamandurus li bħalma tafu ħabbar li prezenta anzi d-dimensjonijiet tiegħu li reżenja u dan huwa l-aħħar darba li ħajtkellem fil-kumitat tagħna. Għada fil-għodu l-kumitat ser isu koll il-rapport annwali minnaħa ta' Sur Macmillan Scott, imbagħad ser niddiskutu wkoll fuq l-opinjoni li qiegħda fidejn il-kollega Chichester fuq kwistjoni taħraq ħafna tal-sedi doppja tal-Parlament Ewropew. Hemmhekk għandna rapport li huwa fidejn il-kumitat responsabbli li huwa l-kumitat AFCO. Imbagħad ikun hemm eh, eżaminazzjoni tal-emendi tal-rapport Ċuntis fuq l-opinjoni fuq reżjami tal-valutazzjoni tal-impatt ambientali u fl-aħħar ir-rapport dwar żjara għal ġbir ta' informazzjoni l-aħħar waħda li kellna fil-ewwel waħda f'Galissja u t-tieni waħda f'Madrid. M'hemmx oġġezzjonijiet għall-aġenda kif inhi u għalhekk l-aġenda adottata. Fuq Signora Vertman, fuq l-ewwel punt, le għandi mistoqsija għad diskussjonijiet fuq ir-rapport dwar iżjara f'Galizja. Dan id-dokument ser ikun disponibbli għalina għal kollegi kollha jew inkella għal membri uffiċjali tad-delegazzjoni li ħajkollhom dawn id-dokumenti f'idejhom. Sissa jider li jiena u l-kollega tiegħi Tatjana għandhom id-dokumenti ta' dawn ir-rapport peress li aħna l-membri uffiċjali u l-bqija bażikament imbagħad jidher li ser tiġi diskussa għada mingħajr ma jkollna dokumenti fidejna. Mistoqsija din minn ħati għaj, President, ma nafx. Grazzi tal-ressaq din il-mistoqsija. Huwa ċar li dokumenti suppost tqasmu u tqasmu l-membri kollha tal-kumitat biex bekk ikunu jistaw eh, jippreparaw ruhom għal dan id-dibattitu imma issa tinsar naf minn għandkom li fuq talba tal-kollega Bulan id-dokumenti ma tqasmux fil-fatt. Għal daqstant, issa ħaniprofa nagħmel tajja għal din is-sitwazzjoni nifhem eżattament x'ġara u għala dawn id-dokumenti ma tqasmux. Nifmek 100% li huma meħtieġa sabiex il-dibattitu jitħejja tajjeb u nkun nistgħu nippreżentaw ruħna tajjeb ħafna dibattitu għada. Ok. Sì, para, clari para clarificar también sobre l-assunto que... Iva, sabiex eh, nitxaraw l-affarijiet, eh, Dispjaċin il-mikrofon għal-kellim. Tajjeb wisq. Mela, kif kont qed ngħid, sabiex niċċara dak li qalet qal il-kollega tiegħi llum għadna ma rċevejniex eh, pereżempju dokumenti eh, bl-Ispanjol, bit-traduzzjoni bl-Ispanjol. Eh, Ġifieri Hemm serje ta' diffikultajiet li ser kollu l-opportunità nispjegalkom għada, għada rapporter se jkun jista' jispjegalkom problemi kollha li nalawlu. Iva hemm dewmin it-tamajna li konna debatitu, issa l-affarijiet huma kif huma u attwalment qatt m'għandniex dan ir-rapport fil-lingwi kollha. U minħabba l-fatt li aħna morna Galizja eh, fil-fatt tlet xhur erba' xhur ilu, issa tista' tgħid eh, sfortunatament, eh, però xorta qatt m'għandniex dan id-dokument disponibbli fil-lingwi kollha. Grazzi. Questi sono tutti elementi Iva dawn huma kollha elementi li rridu niddiskutu dwarhom fis-segretarjat e, ser mhux ser nonqos milli nwasilkom ir-risposti għal dawn id-domandi tagħkom. Iva, fil-fat kumment wieħed biss, naħseb illi uh, nużawx il-lingwi kollha jew it-tnejn jew it-tlet lingwi uh, li naħdmu bihom eh, huwa uh, uh, arbitrarju. Meta hemm kwistjoni illi għalli għandna bżonn li tkun tradotta fil-lingwi kollha, irridu naraw Eh, eżattament xiridu namlu. Pero ejja ma nużawix bħala skuża eh, li ma jkollniex traduzzjoni disponibbli. Iva, nilqaw u koll dan il-komment u nalqu dan il-punt għawek. It-tini punt eh, tal-agenda, l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-20 ta' marzu u jekk memx kommenti nilqa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-20 ta' marzu. Fakarkom ukoll illi ġi imqassam l-attachment dwar il-proposti ta' petizzjonijiet li tresqu l-ilna u sa' għada għandhom jaslu kol kummenti oħra minnaħa tal-kollegi finnu għasta dan wieħed jassumi illi kunem approvazzjoni tal-agenda ek kif ġiġat qasmet lilkom. Naddi issa għal punt numru 5 għall-agenda tal-lum illi huma il-petizzjonijiet dwar eh, kwistjonijiet presentati mill-Sur John Bryan ta' ċittadinanza Britannika dwar l-allegat ksur tal-prinċipi ġenerali li jirregolaw il-ħidma tal-Aġenzija Ewropea dwar is-sigurtà fl-ikel marbuta mal-eżami tal-applikazzjonijiet għall-ikel modifikat ġenetikament. L-istess waqt il-petizzjoni mresqa minn sinjura Karol Twardella u anka l-istess petizzjoni mresqa minn l-istess uh, John Bryan. Eh, huma ma kollha petizzjoni illi uh, jirrigwardaw l-istess suġġett kif ġiġet ilkom uh, Sur Bryan ma u għalhekk naddi mill-ewwel il-kelma lis-Sur Seralini sabiex uh, jagħmel il-kontribut tiegħu. Grazzi. Mrs. President, thank you very much. Signora President, Signori, eh, huwa ta' unur li jena ninsapawek sabiex nispjega r raġuni għaliex ma nistgħux narfu eh, il-kompetenza minħabba konflitt ta' interess dwar din il-kwistjoni b'mod partikolari fir rigward tal-GMOs u anka minħabba l-pestiċidi assoċjati magħhom Aħna publikajna paper settembru li għadda illi però ġiet rifjutata mill-EFSA li tinsa preżentjaw għakmana dan huwa biss eżempju ta' kif EFSA ħadmet. Kenna 3 miljun firmatarji għal dawn il-petizzjonijiet u 1200 xjentist f'petizzjoni partikolari li talbu iktar trasparenza għal mod kif kienet qed taħdem l-EFSA illi kienet qed tirrifjuta papers ta' dan it-tip u kien hemm ukoll 300 xjentist li talbu iktar trasparenza u eh, talbu wkoll parir ta' esperti. Dan huwa l-unika studju illi għanna dwar valutazzjoni fuq medda twila ta' żmien dwar il- uh, eh, Roundup. Or? Roundup u il-roundup, eh, dan it-tip ta' pesticida, Eh, fil-fat 80% tal-GMOs li jintuża fil-agrikoltura huma id-disinjati sabiex jittolleraw, jassorbu mingħajr ma jmutu dan il-tip ta' pesticida, il-pesticida Roundup. Għalek, EFSA et eh, għanda tort f'dan kollu għaliex hija tat l-autorizzazzjoni tagħha għall-użu ta' dan il- pestiċida. EFSA tatet għalmenu parir pozittif pero biex ikunem il-kommerċalizzazzjoni ta' dan it-tip ta' prodett. Il-problema però hija illi jekk tistaqsi l-nies, ċittadini, jekk aħna kellniex raġun jew le fil-kommenti tagħna l-EFSA, eh, bla dubju isek qed tkun qed tistaqsihom jekk huma kellhomx tort jew le. U jekk inti ma tistax tgħid li huma kellhom tort, bla dubju hemm ħafna riski illi eh, ma ittieħdux f'konsiderazzjoni. Jiena niftakar illi EFSA ma talbitx iktar minn design test dwar il-GMOs. Dan fuq eh, il livell eh, li rigwarda l-ilma eh, li nsab eh, li joħroġ mill-viti u Since 205 we are the man Aħna u rajna, u rejna, aħna fil-fatt l-ikbar grupp illi eh, ippubblika rapport dwar iċ-ċelluli eh, umani u aħna ippubblikajna iktar minn tnax il-karta aħna samna il mekanizmi ta' tossiċità fil-ċelluli u anka fl-annimali u ħarisna u koll lejn l-effetti li dan kollu koll fuq il-bnedmin. Waħda mill-riski prinċipali tal-GMO huma ir-residwi tal-Roundup tal gmo huma ir residwi tal roundup fl ikel jew eh, fl-ilma li eh, jinsab eh, fil-viti li nġibu mill-viti. Nfakkarkom illi dan ġi rifjutat minn EFSA għaliex qal illi ma kienx hemm biżejjed statistika il-fatt illi Roundup kienet qed eh, toqtol ħafna eh, firin u l-fatt illi Roundup kien qed joħloq ħafna tumuri fil-ġriden kbar femminili wassal għal kontrolli u u eh, wkoll biex nikkonfermaw f'dawn il-figuri illi ir-residwi ta' Roundup minnhom infushom setaw joħolqu l-istess patoloġiji. Għalhekk e, fil-fatt kien ir-residwi li kienu jinstabu fl-ilma e, li kienu joħolqu dawn l-effetti kollaterali, dawn l-effetti negattivi. Għalhekk meta wieħed iqis il-reviżjoni mill li saret fil-ġurnal xjentifiku eh, Food and Chemical Toxicology rajna illi EFSA u aġenziji oħra qed jikkontradixxu lil din il-paper. U allura huma għandhom jipprovdu eh, bil-miktub li ma ejjum ta' informazzjoni użaw sabiex kulħadd ikollu aċċess ta' din l-informazzjoni biex jaraw għal xiex eh, huma taw il-konsens tagħhom għal dan l-użu biex iċ-ċittadini fushom jiddeċidu huma min għandu raġun u min għandu tort aħna m'għandniex aċċess illi eh, nużaw eh, ehm, l-analiżi tal-annimali li saru fil-laboratorju eh, iżda skoprejna illi il-prinċipju attiv glyphosate Mhuwiex il-prinċipju attiv ta' tossiċità eh, fil-annimali u eh, fil-bnedmin. Aħna edna illi uh, aħna publikajna f'tossikoloġija illi hija paper importanti ħafna f'dan is-settur eh, l-opinjoni tagħna. Però attwalment m'hemmx valutazzjoni fuq meda twila ta' żmien għaliex attwalment ħadd ma jista' jagħmel dan għanna xi eh, kummenti minnaħa ta' ANSES, aġenzija Franċiża illi provdit l-istess data bħalna u EFSA bħal aġenziji oħra qed tikkonsidra illi mhuwiex eh, neċessarju li ssir valutazzjoni fuq meta twila ta' żmien ta' Roundup. Il-komunità xjentifika qalet illi mhuwiex neċessarju li ssir valutazzjoni tal-GMO fuq meta twila ta' żmien. Għal GMO NK603 EFSA provdiet format PDF eh, l-informazzjoni, però din dan il-PDF ma setax jintuża għaliex kien hemm restrizzjonijiet eh, ta', ta protezzjoni eh, tal-użu ta, ta, ta' dan il-PDF. Għalhekk erġajna rajna kif sajna nanalizzaw din id-data u irrealizzajna illi hemm ukoll effetti fuq il fwit u il-klewi illi wara sentejn eh, jinħass appuntu b'mod eh, kbir l-effett. EFSA arfet dawn l-effetti sinifikanti kollha iżda ma jikkonsidraw l-istess pal Monsanto illi dawn mhumiex relevanti bioloġikament hemm raġuni importanti għal dan kollu għaliex huma jqisu id-data storika Eh, sa mill-1980 fil-kas l-inġabred dwar il-firin illi mijiex bizzejed biex tinġara plek imsejħa historical data. EFSA għatma għamlet esperimenti, għatma publikat l-informazzjoni, jena għeket namel analizi ta' dem dwar dawn il-firin eh, u kif ġadni kifet, EFSA għatma talbet eh, dan it-tip ta' ta', ta informazzjoni. EFSA aċċettat u koll dan il-ftejn pal għed konfidenzjali. F'daw l-iskemi li għandkom u dimkom tistaw taraw il-vitalità ta' ċelluli illi mawmiex eh, tossiċi sa' mill ewwel Mentri fl ewwel parti dawn ikunu sa 10 darbit iktar tossiċi. Però dan kollu jinħeba għaliex il-prinċipju attiv ta' tossiċità eh, jinsab fil-ġurnal xjentifiku bl-isem compounds u għet minnum huwa POE 15 u dan qatt ma jiġi testjat, jiġi biss testjat fuq meta qasira ta' żmien minn eh, l-istati membri, iżda mhux mill-efsa. Barra minn hekk anka issa il-dem tal-glyphosate tal jintuża uh, biss uh, jintuża biss mingħajr ma jiġi ikkonsidrat l-opinjoni illi efsa minn fusa mhijiex kapaċi toħroġ dwar dan l-istudju u l-istess jiġri f'setturi oħra. Awek kif qed taraw uh, roundup huwa aktar dens Għalhekk il-Kumitat Ċentifiku tal-EFSA aċċetta il-patata ġenetikament modifikata biss wara illi ħames pirin eh, ġew eh, ġew motija dan l-alf wara eh, design ġurnata. Għalhekk jiena nsaqsikom eh, min għandu jitqis responsabbli anka l-ekkim sejħa historical data li qed intuża minn nefsa u l-kumpaniji eh, illi ntużaw għal taqbil finali u għasbaljat il-historical data li għanna bżon li jitlob l-użu ta' 16 il-firin il dawn it-tip ta' firin anka l-historical data li tintuża mill-kumpaniji u minn nefsa infusa huma sempliċement mhux qed jiġu ikkontrollati u ttestjati għal GMOs u għal pestiċidi. Għalhekk l-hekk msejħa eh, historical data mhijiex tajba għaliex hija mimlija b'residwi ta' GMO u ta' pestiċidi. Dan mhuwiex xjentifiku u EFSA qed taħbilna dawn il-punti fl-hekk imsejħa confidential data. E, taqbil tal-effetti ta' tlet e, tipi ta' amherrun ġenetikament modifikati u rew ukoll xi effetti moħbija wara design ġurnata EFSA pero qalet illi dan mhuwiex eh, aċċettat bħala historical data għalhekk il-Kumitat Xjentifiku ta' EFSA qalu illi ma kienx hemm bżonn li jkun hemm valutazzjoni fuq meda twila ta' żmien. Aħna fil fatta minna studju fuq 19 il-GMO differenti u il-fwiet u il-kliwi jiġu affettwati wara design ġurnata. Per eżempju, 42% ta' 9% ta' l-effetti kollaterali huma fil-kliwi. Għal darboħra EFSA irrifjutat illi t-kommenta dwar dan kollu għax EFSA propju qatt ma tagħmel eh, esperimenti. U hekk eh, ngħid l-aħħar żewġ punti tiegħi l-ewwel il-prinċipju attiv ta' ta' tossiċità ta' Roundup fuq il-bnedmin u l-annimali b'mod ġenerali huma moħbija u fuq il-pjanti mhijiex eh, priorità u ikun stupidu illi wieħed jaħseb illi dan huwa minnu għal każijiet kollha barra minn hekk id-data qed tiġi moħbija illi tippermetti l-użu tal-hekk imsejħa historical norms għaliex u dawn il-historical norms qed eh, jiġu eh, qed jingħata lilhom eh, punti illi ma jibqawx ma jħallux l-istudju xjentifiku. Għalhekk aħna nitolbu li jkun hemm il-ħruġ immedjat fuq l-internet ta' data fuq uh, dwar studju li kun sar fuq l-annimali illi uh, permettu l-użu ta' Roundup fl-Europa. Bekk l-esperti kollha internazzjonali ġifiri l-1200 xentist differenti ikun jista' jaċċedi għal din il-website u jara eh, tassew huma il-profi xjentifiċi li għanna u dan jippermetti li hemm iktar eh, trasparenza u bekk kulħadd iċ-ċittadini kollha li aħna nirrappreżentaw kollhom aċċess għal informazzjoni iktar trasparenti. Grazzi. Thank you, Professor Sedalini. And now we are... Grazzi ħafna l-Professur Sedalini. Issa nisimgħu lis-Sur Bergman. Eżis membri onorevoli, Signor President, l-efsa tilqa din l-opportunità illi għanda sabiex tiċċara l ispiegazzjoni li aħna nistgħu natu għal pubblikazzjoni tal-petizzjoni ta' sur um, Savellini u tal-kollegi tiegħu is-sena li għaddiet fil-pubblikazzjoni hija tikopri fil-fatt studju li sar fuq l-alf li kienet jingħata lil dawn il-firien għal ħamħirrum numru 603 u uh, fil-fatt aħna qegħdin naraw li dan l-istudju jikkonkludi il-GMO u il-livelli baxxi ta' glyphosate huwa ħafna iktar baxx minn dak illi huwa il-limitu li huwa stabbilit bħala sikur fil-fatt. Din hija xi ħaġa serja li jettinat jekk hija vera. L-ifsar ċivit mandat minnaħat ta' Direttor Ġenerali Sanko bid-dat ta' 26 ta' settembru ġifiri ġimma wara ħarġet il-publikazzjoni u talbuna sabiex aħna nindirizzaw dawn il-ħames punti b'mod urġenti nagħmlu revizjoni tal-pubblikazzjoni xjentifika ta' Sur Savellini l-kollega tiegħu sabiex nagħtu l-ispjegazzjoni wkoll u, u eh, anka nitolbom sabiex ituna iktar spiegazzjoni aħna għandna bżonn. Aħna nagħtu pariri wkoll, kena natu pariri jekk kienx hemm xi eh, provi xjentifiċi ġodda li jissaw nasa sabiex nerġgħu nikkonsidraw deċiżjoni li aħna ħadna fuq il- dan il-Amherum numru 603. Aħna fil-fatt kena nqisu wkoll l-analiżi tal-awtoritajiet Ġermaniżi li bħalissa huma responsabbli għall-evalwazzjoni ehm, Ewropea tal-glyphosate. Din hija xi ħaġa li mhijiex fil-kompetenza tagħna iżda tissir mill-Ġermanja l-evalwazzjoni tagħha. Fortunatament kellna laqa laqa tal-forum tal-korp li joħsib eh, l-advisory board bażikament tal-EFSA u aħna provajna nindrizzaw din il-kwistjoni l advisor forum fi rappresentanti mill-aġenziji l-oħrajn, per eżempju dawk li ma responsabbli għas-sikurtà tal-prodotti tal-ikel, kif ukoll rappresentanti minn Norveġja, l-Iżvizzera u pajjiżi oħrajn u aħna bekk kan ħadna l-opportunità sabiex naqdu l-kol flimkien diskutu kwistjonijiet ta' evalwazzjoni ta' riskju li huma importanti ħafna. L-EFSA stiednu wkoll lill-istati membri sabiex jiddiskutu dan il-dokument u kien hemm ħafna illi qalu illi għaddejjin b'ħafna attivitajiet illi jinvolvu l-evalwazzjoni tal-istess dokument, tal-istess paper. U aħna qbilna illi daw kollha li għandhom l-interess li janalizzaw dan din pubblikazzjoni hemm bżonn li jingħaqdu lkoll flimkien ħalli aħna il-koll niġdu ħaber wieħed u aħna wkoll eh, edna illi jekk aħna naqsmu l-informazzjoni bejnietna, jekk ikonna lan illi fil-fatt aħna niddiskutu l-interpretazzjoni ta' din il-pubblikazzjoni ħalibek aħna nkun nistgħu niċċaraw il-kwistjonijiet kif ukoll nippruvaw insolvu il-problemi li jinqalgħu sitt stati membri parteċipaw fil-konsultazzjoni sħiħa. Naturalment l stati membri kollha kienu nasa sabiex jipparteċipaw fil konsultazzjoni Il-Kummissjoni Ewropea talbet għal paril li għandhom jislu mill-iktar fis possibbli. U dan fesser illi kien hemm task force u mbagħad dan wassal sabiex nistabrixxu task force aħna eh, speċifika għal dan is-suġġett u fil-fatt ma analizzaw dan id-dokument f'żewġ stadji. L-ewwel qed kien hemm grupp ta' xjentisti tal-efsa li wkoll kellhom esperjenza bioesperimentali, bioteknoloġija u anka fil pestiġiti li għamlu l-ewwel reviżjoni ta' dan il-dokument li ħareġ minn tax xjentisti u dan kien sar fuq uh, proċedura ta' emerġenza u er nħarġ ir-rapport fl-4 ta' Ottubru din ma kienx xi ħaġa li aħna domna dejjem biha wisq u dan aħna minnieh sabiex inkunu nistgħu inqisu l-anijiet ta' dan l-istudju nifmu il-tfassil ta' dawn il-modelli ta' statistika li jintużaw u anka nippruvaw nimlew in-nuqqas ta' informazzjoni u nitolbu wkoll iktar informazzjoni minnħat tal autorita din il-paper, aħna xtaqna u koll li natu pari l-Kummissjoni Ewropea mill-iktar fis possibbli. Issa sabiex aħna niskuraw illi kulħadd jifhem dan l-istudju illi wasal dan l-artiklu xjentifiku, aħna tlabna li xjentisti sabiex jatuna aktar informazzjoni jew l-inja li għalina kienet importanti sabiex nifmu aħjar xa jiġri. Aħna eh, kena il-rapport li ħarġ fl-4 ta' ottubru u eh, fil-fatt terġajna saqsejna l-informazzjoni fit-18 ottubru. U hija xi ħaġa sfortunata ħafna. Hija ħasra li pereżempju l-istudju li fih l-informazzjoni sieħ li fil-fatt huwa relevanti għal l-sigurta tal-ikel fl-Europa ma ma kienx denju li fil-fat jinqasam mal komunità li jtuħu ssib il-ħarsin tas sigurtà tal-prodotti tal-ikel fl-Ewropa. L-aħħar stqarrija tal-EFSA ta' novembru tkopri il-termini ta' referenza kollha tal-Kummissjoni Ewropea u għedat tqis ukoll l-evalwazzjoni indipendenti li qed issir minnaħa tal-Istati Membri. Iġifiri dan kien xogħol li sar fuq uh, bażi separata minħata Franza, Ġermanja, uh, Belġju, l-Olanda u l-Italja. U aħna nafu li saret evalwazzjoni wkoll tal-glyphosate fuq bażi individwali minħata l-Ġermanja U uh, Salini u l-kollegi tiegħu wieġbu wkoll għal kritika illi kienet ippubblikat fid 10 ta' Novembru din kienet uh, tajnuna kbira iżda ma wieġbitx laqas il-mistoqsijiet ewlenin minnaħa tagħna kien hemm iktar mistoqsijiet ukoll jiena naħseb illi verament pruvaw iwieġbu għal dawn il-kummenti aħna nistgħu naraw li f'din il-pubblikazzjoni ma kienx hemm ir-rapport ta' studju li aħna tant għandna bżonnu sabiex inkun nistgħu nagħtu l-parir tagħna. Il-konklużjoni tal-evalwazzjoni tar-riskju uriet illi l-esperti tal-istati membri u dawk tal-esma għamlu l-istess eh, analiżi waslu l-istess konklużjonijiet. Aħna isna il- punti illi resquma u nafu illi fil-fatt dan mhuwiex ħajwassal għal konklużjoni ta' kif aħna kellna r-rapport. Iżda l-konklużjoni tal-artiklu xjentifiku aħna naħsbu li dawn mhumiex ikkonfermati permezz tal-artiklu kif kien ippreżentat. U l-konklużjonijiet ma setawx fil-fatt naslu għal-jom bejn dawn l-inċidenti u naħseb li hemm bżonn kien hemm bżonn li nanalizzaw ir-rapport ukoll. U eh, bla dubju ta' xejn aħna rajna wkoll li dan kollu jintara fil-paper li kien ippubblikat minħabba li intom għaraw ftur is-sempel kien wis qasir ma kienx bizzejet is-sample skużawni sabiex aħna naslu għal konklużjonijiet jekk dan dan il prodott u qed jikkawża il-kanċer fin-nies jew le pereżempju u wara li sar l-istudju minn tal-Ġermanja huma ċaraw li dan l-istudju ma għandux impatt fuq l-evalwazzjoni li minn ħata glyphosite, u l-efsa ma ħasbitx li hemm bżonn illi nerġgħu niftu l-evalwazzjoni ta' riskju aħna għal numru 603. Aħna għadna nistennew illi nirċievu il rapport ta' studju minnaħa tal-xjentisti u l-kollegi tiegħu. Grazzi ħafna. Issa nisimaw lill-Kummissjoni u għanna s-Sur Ladislav Mikko. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi ħafna tal-li stedintuni għawek sabiex nkellimkom l nishtiq illi nilqa l-organizzazzjoni tal-sar dan ismiħ u nishtiq nirringrazzjaw kol l kol tal l-opportunità nerġaw nikkommentaw fuq il-dokument li ħarġ minnaħat tas-Sur Savellini u l-kollegi tiegħu li kien fil-fat publikazzjoni waslet għal ħafna kritika u ħafna diskussjoni. Aħna minnħat tal-Kummissjoni ħadna notu tal-istudju u tlabna li nefsa jagħmlu reviżjoni ta' din il-kwistjoni mill-iktar fis possibbli. Intom suppostatkom kien smajtu naħat il-rappreżentant tal-EFSA x'kienet il-konklużjoni li wasalna li fit-28 ta' Novembru 2012. Min naħa tagħna jiena nixtieq nissaqfu l-fatt li l-Kummissjoni edha issarra fuq il-konklużjoni tal-EFSA illi dan ħajkun abbażi ta' proċess trasparenti. L-Aġenziji tal-Istati Membri l-kol kamuma jnataw l-opportunità illi kontribwixxu jisaqsu mistoqsijiet jekk iħossu li hemm bżonn. U jiena nixtieq nisaq l fatt li kien hemm sitt aġenziji ta' sigurtà tal-ikel waslu għall-istess konklużjonijiet u naħseb li dan jista' verament jikkonferma li x-xogħol li sarmna tal-efsa kien preċiż u tajjeb. Però jkolli ngħid fl-istess ħin li l-Kummissjoni Ewropea da taraf illi l-istudju tal-Professur Savellini wassal għal ħafna mistoqsijiet importanti li jkunu mistoqsija anke minnaħa tal-pubbliku dwar ir-rekwiżiti tal-Unjoni Ewropea li għandhom juru wkoll kemm kien sigur dan il-prodott, anke f'dak li għandu x'jaqsam li t testjar li għandu jisir fu periodu twil ta' żmien tal-GMO, so jiena nixtieq ngħid ukoll li eh, il-Kummissjoni l-esta tindirizza dawn eh, it-ħassib u aħna l-esti li nipruvaw nħarserħu ras il-pubbliku. U nix nejt zewċ affarijiet dwar dan. L-għamil net aħna adottajna minn dan l-aħħar il-direttiva eh, għal dwar il il illi għandha t-ċara l-applikazzjonijiet li għandhom il-proċeduri li għandhom jimxu bihom dawk li qed japplikaw kif ukoll dawk li qegħdin jaħdmu fuq dan il-permess. Aħna wkoll kellna ħafna studji ta' tossiċità u qegħdin naħdmu eh, fuq bażi individwali skont il-każ, speċjalment fil-każ ta' studji illi jidumu għaddejjin pereżempju għal sentejn fejn jista' jkun hemm iktar konsekwenzi negattivi u mħabba id-dibattitu li kellna dan l-aħħar aħna mnaħdar l-Kummissjoni qegħdin narfu li hemm bżonn li aħna narfu eh, il-livell ta' tossiċità ta' kull GMO bażi tal-standards internazzjonali u Ewropej għalli aħna nkunu nistgħu niżguraw lill konsumaturi illi aħna minna evalwazzjoni tar riskju tajjeb. Jiġifieri illi aħna niftħu studju tal-carcinogenicity biex naraw kemm din għandha eh, effett fuq il-kawża tal-kanċer, pereżempju, fuq dan il- NK603 jista' ikoll ikun ikkonsidrat. Issa dwar l-indipendenza tal-Aġenzija tal-EFSA jiena nixtieq ngħid li Diġi Sanko dejjem jibqa' jappoġġa l-isforzi kollha tal-EFSA ħalli bekk terġa' saħħaħ il-regoli ta' indipendenza. Jiena nixtieq u ukoll l-qorti tal-awdituri dan l-aħħar qalet illi mqabbla l aġenziji l-oħra kollha Ewropej l-efsa u l huma l-iktar aġenziji li jimxu b'mod stret fl Ewropea u jaħdmu b'mod preċiż. Jiena nixtieq ngħid ukoll li nappoġġa l-inizjattiva ta' Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni sabiex niżviluppaw ukoll linji gwida fuq il-konflitt ta' interess u dan ħaj jipprovdi wkoll eh, affas regolatorju għall-Aġenzija għal perdu ta' tliet snin. U jiena nixtieq ngħidulkom ukoll li fl-14 ta' Janar ta' din is-sena l-EFSA niedet uh, inizjattiva trasparenti ħafna li għandha tiffaċilita iktar l-aċċess għall-informazzjoni u aċċess għax-xogħol li isir fuq l-evalwazzjoni tar-riskju. Eżempju ċar huwa l-fatt li aħna din nippruvaw naraw illi E, l-informazzjoni fuq l-NK603 ħatkun fuq sit tal-internet tal-efsa maħabba li kien hemm ħafna interess minn tal-pubbliku f'dan il-prodott partikolari. Jekk aħna naħsbu fuq il-mod ta' kif dan għandu jsir, jiena naħseb li dan fil-fatt jisir kif isir is-soldu skont il-formula kif aħna nirċivu l-informazzjoni minnaħa tal-applikant. Jiena nix ngħidilkom ukoll din mux qed tirrappreżenta xi bidla fil-politika tagħna u bil-mod ta' kif aħna naħdmu naħdmu. Jiena nixtieq ngħidilkom li l-informazzjoni l-informazzjoni kollha li għandu x'taqsam ma' applikazzjoni tal-GMO kif ukoll fuq xi prodott eżistenti, dan ukoll aħna nippruvaw nkun trasparenti kemm jista' jkun u pruvajna nwiġbu bliktar mod pożittiv. Kif tafu fuq il glyphosite l-ewwel analiżi saret Mill-istat membru, mill-autorità tal-istat membru konċernat f'dan il-kas partikolari, aħna din naraw illi dan kellu jisim minħat tal-autorità ġermaniżi. ġifieri l-informazzjoni ewlenija qiegħda fil ġerma qiegħda fidejn l-awtorità Ġermaniża u aħna nix il-kompetenza jew il-permess li fil-fatt nippubblikaw din informazzjoni li bħalissa qiegħda fidejn l-awtorità Ġermaniża. Apparti minn hekk jiena ngħidilkom illi aħna rriflettejna ħafna fuq id-diskussjoni fuq il-glyphosate U naħna nafu li rridu nkomplu nanalizzaw mill-bidunet tanzi l-informazzjoni li aħna kellna fuq il-glyphosate u dan aħna nagħmluh f'evalwazzjoni ta' t-ġdijt li fil-fatt diġà beda fil-Ġermanja f'Mejju tas-sena 2012 u għandu jitlessa dan il-proċess sa Diċembru ta' din is-sena. U minħabba li l-approvazzjoni t-dependi minn dan l-istudju li għanda tasal mbagħad fis-sena 2015 jiena m'għandix dubju li żgur ħajkun evalwazzjoni ġdida kompletament u tajba fuq l-effetti żiena ta' Grajfa Grazzi ħafna. And now we open the debate. The first... Tajjeb, għanna l-lista ta' kallima l-ewwel is-Sinjura Gress. Je vous remercie, Madame la Présidente, de m'accorder la... Grazie ħafna, President. Grazie tal-li għaddejt l-mikrofonu. L-ewwel net. Nixtieq Nirringrazzja l-petizjonanti li ġew hawnhekk, grazzi tal-li perseveraw u nixtieq intihom l-appoġġ kollu tal-grupp politiku tiegħi. Jiena iva nemmen li l-25 ta' Mejju kien jum importanti, kien hemm moviment internazzjonali li nkont involut involuta fih, miljuni ta' ċittadini eh, li għamlu dimostrazzjoni kontra Monsanto Din hija kwistjoni li turina li hija kwistjoni li għandha x'taqsam ma' ħafna ċittadini madwar id-dinja. Hawnhekk nixtieq ngħid li għandna dubji seri dwar l-evalwazzjoni tar-riski marbuta mal-GMOs għaliex hemm wisq konflitti ta' interessi involuti nafu li pereżempju nista' nsemmi s-Sinjura Banati li kienet kemm president ta' efsa imma fl-istess ħin kienet involuta fl-ilsi u il-finanzjament tal-industriji tal-ikel u tal-produzzjoni tal-ikel u l-bidja. U għalhekk jena mħasba ħafna dwar l-influenza ta' settur ta' negozji fuq il-proċessi ta' xjentifika, fuq ir-riċerki, fuq il-pubblikazzjoni ċjentifiċi, ecc. U nafu l-impressjoni dejjem tinġeba fir-rigward mbagħad kif nislu għal ftehmiet kummerċali. Nafu li Kull ma jmur iktar politiċi, iktar ċittadini qegħdin jitolbu li jkun hemm garanziji. Dawn x'inhuma? Dawn huma li rridu studi xjentifiċi, studi xjentifiċi indipendenti li jkunu kritiċi u li jkunu maħduma fuq medda twila ta' żmien. Hawnhekk nixtieq li ma nalqux dan il-każ qabel ma jkun hemm ċertezza li ma jkunx hemm konflitt ta' konflitt ta' interess fir rigward l-EFSA. Għandi ħafna mistoqsijiet ċerressa aħna jidilkom uħut minnhom. L-ewwel net, ma jkunx importanti li jkun hemm reviżjoni dettaljata tal-istudi fil-post ta' EFSA l-EFSA mandiġ terġa taħseb minn ġdid il-metodologiji tagħhom għall evalwazzjoni tar-riski? Għaliex l-EFSA webbes rasa daqshekk li tiċħat li jkun hemm studji tossiċoloġiċi fuq medda twila ta' żmien. l kummissjoni nixtieq ngħidha mbagħad li jiena nkun kontenta nkun naf x'qed jagħmlu sabiex jappoġġaw l-EFSA fir-rwol tagħha bħala servizz pubbliku biex bekk aħna l-politiċi u aħna ċittadini wara kollox eventwalment ikonna ċess għal dawn l-istudji indipendenti kif qed issejħulhom intom. Jien nixtieq nagħmel eh, mistoqsija oħra nixtieq niskopri x'qed jiġri għaliex aħna ħafna politiċi minn setturi differenti li batna ittra lill kummissjoni u appellajna għal qafas leġislattiv għal studji tal-esperti u anke l-kwistjoni ta' konflitt ta' interess. Fej wasanna fuq din il-kwistjoni? Ma wasanna mkien. U għalhekk nixtieq intenni il-pożizzjoni tal-grupp tiegħi, il-grupp tal-ħodor, li fil-fatt hija l-pożizzjoni ta' maġġoranza kbira ta' ċittadini Ewropej, kif rajna fl-aħħar stħarriċ. kemm ikun hemm sogri, sakemm ikun hemm dubju, huwa importantissimu li jkollna moratorja dwar kull tip ta' ehm, uċuħ raba li jkun fihom il-GMOs fl-Ewropa. Ja, eh, vielen Dank, auch vielen Dank. Eh. Grazie ħafna. U grazzi ħafna wkoll tal-petizzjoni minħabba illi aħna nafu illi meta petizzjoni tiġbina attenzjoni fuq problema li importanti fuq il-livell dinji importanti iva li tintaraf bħala problema mill-Kummissjoni kif ukoll mill-istituzzjonijiet u għalhekk aħna għandna l-Aġenzija EFSA. L-EFSA hija aġenzija li għandha tħares is-sikurtà tal-prodotti tal-ikel tagħna u aħna rridu wkoll dejjem naraw li l-efsa dejjem tħares l-indipendenza tagħha bħala aġenzija u aħna minħabba tal-Kumitat ta' Petizzjoni aħna eh, nsaburu ħna daqsxejn f'diffikultà minħabba illi eh, għanna kas xjentifiku għawek, meta aħna jkonna eh, kas filosofiku jekk per eżempju jkun hemm min jgħid eh, aħna jiena marritna nieħu riskju ta' xejn, din hija kwistjoni ta' xejn diffiċli minn il-kwistjoni eh, mill-lat filosofiku minħabba li inti mill-mindu titwila tu tiġi fid-dinja mill-ewwel ħad tieħu xi tip ta' riskju. Iżda apparti l-kwistjoni filosofika aħna għadna din naraw li l-fatt huwa hekk għandna aġenzija li hija indipendenti li hija responsabbli ħelsin ta' sigurtà tal-prodotti li tal-ikel issa jekk ikun xi ħadd illi jkun verament indipendenti aġenzija jew bniedem da jkun waħdu kompletament issa aħna nafu rridu nara u koll x'intib ta' interess għanna f'dan kollu u jekk aħna ħankunu xej kritiċi U jiena nixtinnej najtu ukoll fuq dak li ntqal mill-lefsa huma jixtiequ jiggarantixxu l-indipendenza tagħha iżda fl-istess ħin jixtiequ illi jiggarantixxu illi ikollhom din dan it-tarif ta' eh, l-esperti fuq il-livell ta' esperti kif ukoll eh, li jkunu jafu l-fatti iżda din mhix taqsek faċ kemm tinstema' Aħna nafu illi hawnhekk qegħdin naħdmu f'qafas politiku u l-kwistjoni tal-indipendenza hija dejjem differenti u aħna naturalment rridu naraw x'qed nifhmu minn dan is-suġġett jekk intom eh, qegħdin taraw illi hemm daw il-lobbyists ukoll illi qegħdin jippruvaw ikollhom eh, daqsxejn ta' influwenza u jekk intom tanalizzaw sew jista' jkun li tindunaw mhux għandkomx indipendenza kompleta. Jiena ikolli ngħid illum illi jiena hekk min-naħa tal-kumitat tal-petizzjoni sabiex nippruva insolvu din il-problema naf illi din hija importanti minħabba illi din hija kwistjoni li tinteressa ħafna ċittadini u jiena nixtieq illi din il kwestjoni tkun diskussa wkoll mill-kumitat eh, tal-esperti mill-kumitati tekniċi li huma kompetenti sabiex jagħmlu din id-diskussjoni. L-EFSA għandha deċidu waħedha iva jiena nemmen fl-indipendenza tal-EFSA xi ħadd irid jiddeċidi iżda Irrelevanti x'tip ta' istituzzjoni aħna ħanażlu, aħna rridu naraw illi Nipruvaw aħna jkollna aktar informazzjoni anke minnħata tal-espert għal nkun nistgħu nieħdu l-aħjar deċiżjoni. Jiena minix ħan itkellem kontra dan is-suspett ġeneralista. jiena nerġa' ngħid illi aħna mingħata l-Kumitat tal-Petizzjoni ninsabu daqsxejn konfonduti minħabba li dawn huma kwistjonijiet tekniċi ħafna Ma din raġuni jiena nissuġġerixxi illi fil-fatt dan il-punt ikun trasferit sabiex ikun diskuss fil-kumitati l-iktar kompetenti li jmexxu din diskussjoni għalli bekk nippruvaw inselvu din il-problema. Nkella ma jistax ikun illi aħna naslu għal opinjoni li tagħmel sens jiena fil-fatt ma qatt ma nista' ngħid li jiena kompletament indipendenti minkejja il-passat tiegħi fl-edukazzjoni u eh, fix-xogħol tiegħi ġifieri jiena kif qedtilkom għalhekk għandna din l-aġenzija indipendenti li għandha taħdem u tiddeċiżjoni fidejn fisem l-istituzzjoni u dan huwa fisem l-interess ukoll għall-interess ta' ċittadini tagħna. Jiena naħseb ukoll illi għanna u għanna problema u dimna u għanna bżon nsibu soluzzjoni illi tammel sens u li tista verament issib eh, twassal għal ċertu bidliet pozittiv. jenna naħseb illi l-efsa vera rridu jiddeċidu U naturalment min jieħu deċiżjoni dejjem għandu jkun lest sabiex jilqa' l-kritika. Din hija xi ħaġa li jiena xtaqt ngħid li lafsa iżda parti minn hekk xorta waħda naturalment jiena naħseb li dejjem għandna nħarsu dritt li huma jibqgħu indipendenti jieħdu deċiżjoni. Grazzi. Grazzi Surjar, Sur Taylor. L-Onorevoli Oken. Grazie ħafna. L-ewwel nett, nixtieq nirringrazzja lill petizzjonant tal liġi hawnhekk, nittama li jista' wieġeb hu stess dwar kif hija sitwazzjoni fuq l-aċċess għal dan ir-rapport ta' studju bajt kemm xejn sorpriża meta smajt li l-efsa ma kellix aċċess għal studju tas-sur Seralini. Ovvjament għandna bżonn dan l-istudju U għalhekk nuża din id-domanda biex nirriferi lill lefsa Għanna bżonn aċċess għall-rapporti tagħkom ta' studju u għandna bżonn trasparenza sħiħa. Aħna bħalissa tnaħdmu fuq il-provi kliniċi il-clinical trials u nittama li emmek nkunu ta' suċċess biex ikonna trasparenza sħiħa u koll. Anke fuq id-data li tintuża kif nsemma qabel u nista' nirreferi anke għal Ombudsman Ewropew nittama li nkompli konna eh, Ombudsman indipendenti bħalissa imma bħalissa eh, l-Ombudsman ftit snin ilu eh, għal f'kwistjoni ta' l-EMA li fir-regola 1049 fuq it trasparenza u ċar miktub li hemmhekk għandek tħassib dejjem jiżdied fuq is-saħħa tal-bniedem. Dak iż-żmien kien qal l-lema li jridu għodu attenti b'sebajnejn u jirreferu anke għal rapporti ta' studi anke wara l-autorizzazzjoni tenħareġ dak iż-żmien u allura nistgħu nistaqsu biex l-EMA tiżgura li aħna ikonna aċċess għal data kollha fl-evalwazzjoni. Anki kif tkun inħarġet approvazzjoni tal-GMO. Dan għandu jkun aċċessibbli faċilment. Dan ifisser li jkollok approċċ għal kulħadd fejn kulħadd il-ġurnalisti, iċ-ċittadini, ċittadini li huma nkwetati wara kollox. U hekk irridu nżommu anke l-sentenza tal-Ombudsman fuq li MA li semmejt fuq l-1049 biex bekk l-affarijiet nifmuhom daqseg diffiċli li l-Kummissjoni tifhimha, daqseg diffiċli li l-EFSA tifhimha, naħseb li l-EFSA għandha taraf li għandna bżonn aċċess pubbliku għad-dejta kollha. Imbagħad iva nistgħu naraw li forsi ma jkunux biżejjed imma il-petizzjonant għandu id-dritt li jkollu aċċess għad-dejta. Lil Peter Jar, il-konflitt ta' interess hija kriterju oġġettiv li hemm fil-istati membri li għandhom liġi tajba tal-amministrazzjoni pubblika, xi ħaġa li nixtieq ukoll fl-Unjoni Ewropea. Skont it-trattati, skont il-konvenzjoni, għandna id-dritt li jkollna amministrazzjoni tajba. U hemmhekk għandek għan kriterju speċifiku li jfisser li jekk ikollok interess ekonomiku jew personali ġifiri l-mara tiegħek eċetera tkun involuta, tista' tkun l-aqwa persuna fid-dinja qatt ma sawat il-mara tiegħek, qatt ma tagħmel xejn ħażin dejjem tħallas it-taxxa, persuna meraviljuża imma mekk iva ikollok konflitt ta' interess kont il-liġi. Jekk ikollok flus involuti jew interess personali, u għalhekk m'għandix tkun dibattitu f'dan il-Parlament Ewropew jekk għandix ikollna konflitt ta' interess f'lefsa għandha tkun ċara, ovvja, li kollok bizzejet esperti, għanna nofs miljon ruħ jiexu fl-Unjoni Ewropea, iva ikonna l-esperti tagħna u nistaw xnajdu li l-funzjonarji tagħna huma l-unika esperti u dawk bissanna. Eja, narfu xin il realtà Grazie ħafna, Signor President, jena pala wara ma kien nistanejt li fil fat Nsemmi xi ftit punti fuq baż individwali u net il-konflitt ta' interess din hija xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu. Iżda fl-istessin nafu x'inhi l-biċċa tax-xogħol hemm fejn nitluwis wisq aħna nafu illi hemm bżonn li aħna jkollna aċċess għal dawn ir-riżultati minħabba li wkoll kemm aħna nafu xi jfisser meta aħna din nitkellmu fuq il-GMOs u anke fuq dawn l-istampi li rajnihom aħna rajna dan xi jista' jfisser u hija xi ħaġa li ħasra kbira li aħna m'għandniex l-opportunità li niddiskutu dan kollu issa fuq eh, il-fatt li kollox jiddependi fuq il livell ta' tossiċità jiena naħseb illi dan huwa fattur ċara l kulħadd anka għal eh, l-istudenti tal-iskola sekondarja dan huwa ċar fil-fatt kien hemm ukoll eh, diskussjoni dwar dawn ix ngħid ukoll eh, proset tal-kuraġġ li qed jatturi sur professur minħabba li jiena naħseb din xi ħaġa ta' kuraġġ kbir. Grazzi. Grazzi ħafna. Ed il-President, il-petizzjonant jixtieq jitkellem jekk jogħġbok. Ħanżon fil-qosor President. L-ewwel nett kummissarju għal dak li jirrappreżenta l-Kummissjoni. Il-President interrompi. Għanna kellim ieħor. Ik jożbu. Perdona bija periodo la palabra. Niskuża ruħi imma jiena kont labt biex nitkellem, President. Grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu, tajtni l-opportunità biex nitkellem, President. Niskuża ruħi mill-ġdid mal-Professur Saralini. Xtaqt nieħu l-mikrofonu fuq din il-kwistjoni tant importanti. Nirringrazzja l petizzjonanti prezenti u nifirħilhom u najdilom proset talli baqgħu websu rashom u baqgħu għajmu din il-kwistjoni tant importanti. Nixtieq nirringrazzja lill professur Seralini talli qiegħed hawnhekk u talli tagħna din il-preżentazzjoni aħna qegħdin nindirizzaw kwistjoni li tinvolvi ħafna interessi Hemm ħafna interessi personali, interessi privati, interessi tan-negozji u interessi wkoll pubbliċi u soċjali involuti hemm interessi għas-soċjetà kollha u għalhekk hemm din id-diffikultà u għalhekk din il-kwistjoni hija tant interessanti, għalhekk nixtieq nibda billi nistaqsi lill professur Seralini jekk forsi jista' tina ftit iktar dettal dwar għaliex ħa din id-deċiżjoni li il-studju tiegħu e, jisu bħala privat u jkun konfidenzjali fil-waqt li kien qed jagħmel dan l-istudju għaliex ħa din id-deċiżjoni. X'inhuma d-diffikultajiet li affaċċa il-professur? X'diffikultajiet kienet jaffaċċja meta kienet jagħmel l-istudji li kienet jagħmel? U x'appoġġ irċiva anke appoġġ finanzjarju biex jagħmel dan ix-xogħol? Għaliex ġala darba mbagħad intemm dan ix-xogħol l-istudju tiegħu kellu daqshekk impatt pubbliku kbir u marlilin lilin mill kontest oriġinali tiegħu. Ir-raġuni wara dan huwa li tolqot il-musmar fuq rasu, għandek il-kwistjoni tal-aċċess għad-data, il-kwistjoni ta' nuqqas ta' trasparenza, il-fatt per eżempju li gruppi żgħar ta' riċerkaturi u ta' gruppi żgħar ta' soċjetà ċivila madwar id-dinja kollha qed jippruvaw jidħlu f'dialogu u qegħdin jissiltu kontra gruppi kbar ta' negozji pal pereżempju Monsanto li wara kollox għandhom mezzi finanzjarji kbar u għandhom influenza kbira. Jekk nagħtu ħarsa lejn dan globalment nistgħu naraw li f'kull kontinent fid-dinja kien hemm konflitti kemm bejn Monsanto kif ukoll bejn numru kbir ta' riċerkaturi, ċittadini, esperti, bdiewa, konsumaturi, eh, min l-annimali, ecc. Għaliex ma nistax ngħidu ċertament x'qed jiġri u din il-kumpanija x'anijiet għandha. Minħabba li għandna din is-sitwazzjoni allura naħseb li aħna fil-Parlament Ewropew konxi ħafna tal-fatt kemm hija sensittiva din il-kwistjoni u għalhekk irid ikollna bażi ċara d-deċiżjonijiet li nieħdu u neħtieġu nadottaw il-prinċipju ta' prekawzjoni, prinċipju li jindikanna li aħna m'għandniex nagħmluha possibbli li l-konsumaturi jiklu prodotti jew prodotti tal-ikel li jkun fihom il-GMOs il-prodotti modifikati ġenetikament. Dan għaliex l-effetti fuq medda twila ta' żmien ma nafuhomx tagħhom x'inhuma u għaliex dan eh, ma tantx qed jintuża dan il-prinċipju laqqas jitqis jitqies kultant għalhekk qed naraw kull ma jmur dejjem iktar sogri għall popolazzjoni tad-dinja u għalhekk hemm daqshekk protesti kull ma jmur dejjem jiżdiedu kontra din is-tip ta' sitwazzjoni. Issa, fil rigward il-Kommissjoni, jina għajt mill-qut dwar kem inal u f'oxritom, kem għadu jisom eh, jiddefendu l-kwistjoni, għat jgħodu jargumentaw li kienem gruppi ta' esperti f'sitt stati membri li diġa kienu taw il-verdet tagħhom. Sitta minn sitt gruppi ta' esperti, ta' esperti minn l-istati membri hija minoranza meta mqabbel ma' 27 dal-waqt 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna gruppi ta' esperti li jistgħu jitwaqfu u għalhekk ma tistax tieħu din bħala isa xi verità assoluta. Ma naħsibx li l-mod kif għandna naħdmu. U għalhekk nħoss l-istess ħaġa meta l-Kummissjoni Tgħidilna li issa iva hemm bżonn li jsir iktar xogħol, hemm bżonn li jkun hemm iktar riċerki li jkunu disponibbli fl-aħħar tas-sena 2013. Min jaf forsi dawn it-tip ta' talbiet missom saru iktar kmini biex ikun hemm aċċess riċerka Fuq il-punt tal-indipendenza tar-riċerka tar-riċerkaturi u r-riżultati li jinħarġu. Hawnhekk għanna kwistjoni diffiċli ħafna hemm il-konflitt bejn interess privat u pubbliku fis-soċjetà. U din hija xi ħaġa li nisimgħu dibattiti dwarha skont il-pajjiż. Ikun li ma jkun il-pajjiż. Iżda essenzjalment fuq xi qed nitkellmu. Qed nitkellmu fuq il-fatt li entitajiet pubbliċi qegħdin jisfaxxaw minħabba l-indipendenza jew n-nuqqas l-indipendenza tagħhom u kull ma jmur iktar ma ċentri ta' riċerka isiru privati taħt kumpaniji privati e huma ħafna dubi għaċ-ċittadini tagħna fuq u jibdew jistaqsu jekk dawn il-gruppi ta' riċerkaturi u miex tassow indipendenti jew le meta jtidaħlu flus minn gruppi privati. Nafu li dawn huma individwali, nies individwali li qed jaqalaw il-ħobza tagħhom minn entitajiet privati. U għalhekk ovvja li jkollok dubji, forsi dan it-ħassib nistgħu nindirizzawh biktar appoġġ għall-istituzzjonijiet pubbliċi tar riċerka Dawn biss jistaw verament jiggarantixxu li jkollna indipendenza, jekk aħna rridu li jkollna indipendenza wara kollox, jiena naqbel li jekk għandu jkun l-approċċ. Jekk dan inqisuh jiena nħoss li aħna bħala Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandna noqogħdu b'sebgħinejn. Għandna nadottaw dan il-prinċipju ta' prekawzjoni, noqogħdu attenti u għandna nevitaw li konna prodotti tal-ikel li ma jkunniex ċertezzi fuqhom. Prodotti li ma jkunux siguri għal konsumaturi tagħna noqogħdu attenti għalihom. L-istess japplika fir rigward il-produzzjoni tal-ikel minn pjanti, minn annimali, eccetera, u ndaħluhom fis-suq. Dawk li jkollhom ċertu elementi riskjużi m'għandhomx jiġu permessi li jitqiedu fuq is-suq. Anki jekk dawn jista' jkollhom effett fuq medda twila ta' żmien u fuq medda qasira ta' żmien ma jorux dawn it-tip ta' riski. Il-professur Saralini. Grazzi ħafna. Ħanżaw fil-qosar fuq kull punt, kummissarju, jew rappreżentant tal-Kummissjoni, nixtieq infakkar li glyphosate mhix Roundup. Roundup hija taħlita ta' tużana ta' komposti, compounds, oħud huma iktar tossiċi għal mammiferi u għal bniedem mill-glyphosate. Lebda aġenzija minn dawk li semmejt qegħdin jevalwaw fuq medda twila ta' żmien ir-Roundup illum. Roundup huwa wieħed mill-pestiċidi ewlenin fid-dinja u wieħed mill-erbiċidi li qed jintużaw. 80% tal-GMOs li jittiklu eh, ġew imkabrim tal-imod biex ikun jistgħu jassorbu il-Roundup. Illum, nittamret inkun ċar, sal-lum EFSA ma jistgħux jituna data mhux biss ta' glyphosate imma anke tal-testijiet fuq medda qasira ta' żmien li saru minn ċertu stati membri u li huma l-istess biss mat-testijiet li għamlu Monsanto. Anke fuq il-testijiet ta' fuq lajnejn li jibdew id-demma u l-annimali u fuq effetti negattivi oħrajn. Għandek eluf, 150.000 prodotti u probabilment eluf ta' pesticidi li jett jintużaw f'daqqa U din hija l-problema ewlenija li għanna jena naqbel li EFSA u ġenziji oħrajn huma responsabbli għall l-evalwazzjoni tal-prodotti, imma m'għandhomx biżejjed kapaċitajiet u laqqas għandhom il-possibilità u għandhom il-konflitt ta' interess terġa li jevalwaw żewġ zoċ eh, dokumenti xjentifiċi li għajmu ħafna interess ekonomiku. Min 20 sena l-hawn, l-istati membri kollha talbu lill universitajiet biex jaħdmu mal-industrija U għalhekk għandek tip ta' kooperazzjoni li għajmet ċertu dubi fuq l-aġir, per eżempju fuq id-data storika għall-evalwazzjoni tar riski. Barra minn hekk, aħna ma nirrikonoxux minħabba li hemm eh, numru ta' interessi involuti l-kompetenza tal-bord ta' evalwazzjoni tal-EFSA meta jevalwaw dawn. Aħna li qed niproponu b'xejn 0 euro huwa li aħna nqisu d-dejta tagħna kompletament kif konna proponejna f'jannar meta kellna l-panel ta', ta nies li resqu l-kritiki tagħhom u kellna konferenza stampa fil-Parlament Ewropew biex bekk dejta tgħaddi għand u xir u ikun hemm żgur nkunu żgur 100% li din tiġi ppubblikata fuq l-internet u bekk ikun hemm awtorizzazzjoni tal-prodotti kollha, mhux biss il-GMOs imma anke dan il-pestiċidi eh, Roundup. Din hija xi ħaġa meħtieġa biex ikonna trasparenza 100% sabiex bekk noħorġu minn dan it-tip ta' dibattitu li mbagħad noqogħdu nofqu ħafna flejjes bħala Ewropa għalija bħala ċittadin ma m'għandix jiet, meta mandiċ ċertezzi u trasparenzi. Din hija raġuni simbolika għala ma tajniex id-dejta tagħna lill-efsa għaliex it-tossikoloġija l-ikel u l-alf tagħna ma tajniex. Ir-raġuni tal-dan huwa li t-tossikoloġija dan it-tip ta' dokument fuq t-tossikoloġija ħareġ minn Monsanto minn esponent partikolari tal eh, ta' Monsanto fir rigward FCT u rajna li pratikament involuti u għal raġuni ta' tessikoloġija neħħa dan id-dokument fuq il-BT toxins. Barra minn hekk huwa wieġeb lil xjentista ieħor li kien ukoll il-kap tar-riċerka biex nispjegalkom xi jiġri u għal Għalli professur Saralini, dan eh, l-istudju ma jinsabx fil-ġurnal partikolari li semma u anke f'paper partikolari u qal li l-pubblikazzjoni tal-paper tiegħi hija falliment. Imma eh, Paul Kristu jider li huwa dak li qed imexxi eh, dan it-tip ta' pestiċidi, Roundup. U għalhekk hemm ħafna konflitt ta' interessi, kulħadd eh, jrid jgħid tiegħu u għalhekk forsi wasal iż-żmien li naħsbu għal dinja ta' indipendenza, dinja fejn ma jkunx hemm konflitt ta' interessi u naħseb li wasal iż-żmien li dan nagħmluh. U għalhekk aħna proponejna numru ta' proposti anke għal President tal-Kunsill ta' ministri fl-Ewropa li suppost għandna ikonna esperjenza fuq id-data speċifika iktar mill-li nippruvaw noħolqu indipendenza li ma tistax telħaqha fix-xjenza li hija xi tip ta' mit isa, aħna rridu mhux biss l-esperjenza imma wkoll it-trasparenza fuq id-data li tintuża. Għalhekk, flok nippruvaw noħolqu sitwazzjoni ta' indipendenza f'sitwazzjoni fejn l-universitajiet huma nfushom huma dipendenti fuq l-industrija nafu kemm l-universitajiet wara kollox iħabtu bibbi biex ikollhom il-flejjes mingħand l-industrija biex jirċivu l-fondi il-proposta tagħna x'inhi li bxejn jisu l-kwistjoni tal-esperjenza mhux tal-EFSA mhux tal-Kummissjoni li jkun hemm obbligu ta' trasparenza għaddejta li tintuża l-ewwel nett u t-tieni nett anke jekk taqblu mal kummissjoni tista' ssir għada stess li jkun hemm trasparenza fuq l-analiżi tad-dem reali. Illum dak li qed jiġri huwa li fuq l-għamla tal-bord u tat-testijiet isiru fis-sigrit ma tkunx tista' tifhem eżattament x'intuża fit-test u ma tkunx taf laqqas id-doża li qed tiġi analizzata. U għalhekk nixtieq nikkonkludi billi ngħid għala ma kien ma laħaqx daqshekk pubbliku ġenerali dokumenti għaj. Per eżempju, fl Figaro, gazzetta franċiża importanti ħafna, il-president ġi intervistat Gerard Pascal fil-fatt u għal din dan id-dokument xjentifiku mhux tajjeb, fjum wieħed qabatu qalu dan mill-lejl għannar. Anki jekk aħna ħdimna biħġarna għal erba xhur biex tiġi publikata. U gazzetti oħrajn qalu l-istess bħal Figaro u ma kinux jafu li din il-persuna x'kienet, kienet responsabbli wara kollox biex tevita il test fuq ta' tlet xhur fuq NK603 dan il-GMO partikolari fuq l-Amherun ilu eh, f'dik il-kariga għal disa snin kien ukoll fl-ilsi u ħasem fil-bord ta' esperti fil-bord tal-EFSA. U għalhekk nafu li hemm eh, konflitt ta' interess anke fil-rigward l-esperjenzi indipendenti fi Franza partikolari u għalek mux konflitt ta' interess wieħed hemm imma enormi il-konflitt ta' interess li hemm u mhux sanqgħod insemmi l kulħadd għaliex Jien kont involut fil-dan il-proċess, ħdimt għal disa snin f'dan il-qasam u ħdimt propju biex naħdem fuq dan il- fuq dawn is-sejbi tal-istudju tiegħi. Grazzi. Tajjeb, wis mela, fit-tmim dan id-dibattitu illi parteċipajtu bisħiħ fih, għawek għanna il-kustjoni ta' trasparenza, ġifiri nishtiqu iktar trasparenza, parteċipazzjoni ta' ċittadini dawk li huma istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea. Talba illi ila tiġi imresqa mill-kollegi dwar il-possibilità illi l-EFSA tippubblika id-data illi huma niqsin u illi ma jgħinux il-level ta' arfin illi iċ-ċittadini ikunu jixtiequ. Għalhekk f'din il-fażi naħseb illi nistgħu ngħidu li dan id-dibattitu huwa miftuħ ħalli bekk nkunu nistgħu nirriflettu daqsxejn aktar dwar il-kwestjoni. Naħseb illi lil minn din il-kwestjoni ta' trasparenza illi tinvolvi anka eh, l-involviment tal-istituzzjonijiet u illi eh, titlob ukoll illi il-komitati eh, li għandhom l-arfin f'dawn is-setturi jipparteċipaw ukoll. lilom kif qalet il-kollega Gajjar, nistgħu nitolbuhom parir qed nirreferjaw hekk għall kumitat Envi u l-Kumitat Agri. Nistgħu nitolbuhom li jatuna anka appoġġ u għajnuna Iżda jiena naħseb li ta' min ħalli din il-petizzjoni miftuħa ħalli nkun nistgħu nittu iktar fil-qalba ta' din il-kwistjoni, mhux biss abbażi ta' dak li smajna illum, iżda anka abbażi ta' noti illi il-petizzjonant minħabba li ma setix kienaw resqilna. Dan sabiex nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni aħjar. Jiena nħalli għalek din il-petizzjoni miftuħa jekk taqblu miegħi. Mawx oġġezzjonijiet, mela għalek inkomplu eh, stħarriġ tagħna dwar din il-petizzjoni u eh, nifmu, nippruvaw nifmu daqsxejn aktar fil-fond dwar din il-kwistjoni. Nirringrazzja lil kulħadd mod partikolari l rappreżentant tal-EFSA, il-professur Seralini. Nadja l-punt li jmiss il-petizzjoni mresqa missur Rainer Wipke. Signora, skużawni tgħid il-President eh, Rainer Wipke, ċittadina mill-Ġermanja li flimkien magħha m 2000 u 504 firem illi eh, hija petizzjoni li titkellem dwar tikettar uniformi tal ikkellu tal-prodotti tal-ikel ġenetikament modifikati. Flimkien madin hemm ukoll petizzjoni relatata magħha 807 tal-2012 imresqa minn Michel Grobhardt, ċittadin mill-Ġerman, ċittadina Ġermaniża illi wkoll titratta t tikkettar ta' l-ikel. Nagħti l-kelma mill-ewwel lil Vladizmar Miko. Okay, thank you very much. Uh, let me to be short on the issue. Ħanżom fil-qosor, nixtieq uh, għal darboħra intenni illi għawakaw l-interess u id-dmir illi uh, għall-interess tal-użu tal-GMOs fl-użu tal-Unjoni Ewropea, aħna nixtiequ nappoġġaw il-żewġ eh, petizzjonanti illi jixtiequ tikettar uniformi tal ikellu tal-prodotti tal-ikkel ġenetikament modifikati ħalli jipermettunna li jkun hemm il-libertà eh, tal-għażla. Hemm eh, leġislatur illi iddeċida illi prodotti eh, prodotti tal-ikel motija li l-annimali li fjom ikun hemm GMOs uh, u li fuqhom ma tistax titreċċa treċċi ta' GMOs f'prodotti bħal laħam, e, bajt, eccetera. Barra minn hekk il-tiketti jridu uh, iħarsu il-format um, ġenerali ta' dawn il-tiketti Barra minn hekk hemm bżonn li jkun hemm armonizzazzjoni f'dan il-qasam. L-istudju se jiġi pubblikat f'nofs din is-sena. Jina naqbel mal-petizzjonanti illi prodotti organiċi iridu jitallew apparti prodotti ġenetikament modifikati. Nħossu li ehm, il regoli permettu dan. Għalhekk nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi id-drittijiet tal-konsumatur għal għażla informata iridu jiġu ehm, żgurati u iridu illi kunem tikkettar uniformi dwar prodotti ġenetikament modifikati illi kunu sħaħ Grazzi ħafna issa s surjar <clears throat> Grazzi ħafna. Sur President, jena nasab il-kol kem aħna naqblu fuq din. U għadrit tal-bniedem illi wieħed ikun jaf eżattament xed jixtri u kif kif huma prodotti dak l-affarijiet illi qiegħdin jixtru. U għal din raġuni huwa importanti ħafna illi iċ-ċittadini dejjem inħarsulhom dan id-dritt ta' trasparenza u f'dak li għandu jaqsam il-prodotti li huma modifikati ġenetikament, jiena jkolli ngħid li m'hemmx biżżejjed trasparenza. Aħna il-kol kemm aħna nafu ħanħu nieħu passik ħana naddar dan nieħu pass il qudiem aħna nafu li ħafna mill-prodotti li huma modifikati ġenetikament huma wkoll jikkonsistu f'prodotti tal medicina tal-farmaceutiċi, issa aħna ma nafux jek jekk xi ola li ħatiħu għandi xi element ta' eh, glukos fiha jew nkella. Irridu ma nkunux nafu eżattament xi jkun xikun hemm fil-prodotti anke fil-każ tal-ġobon aħna nafu li ġobon ikun prodott anke minħabba il-fermenti tal-ħalib illi dan jista' jkun li naslu għalihom permezz ta' modifikazzjoni ġenetika wkoll u jista' jkun illi aħna ngħidu jekk pereżempju l-kuljent verament irid ikun jaf eżattament x'kienem x'kienu l-istati differenti tal-produzzjoni, forsi il klient għandu jkun jaf ukoll x'ġara u x'kiel x'kiel l-animal konċernat li prodott li wassal l-produzzjoni pereżempju tal-ġobonijiet jixtri l-klijent. Ġifieri jiena Forsi din hija daqsxejn eżaġerazzjoni iżda li l-konsumaturi huma interessati ħafna fil-produzzjoni, fl-istadji tal-produzzjoni u f'dak li għandu xaqsam din il-petizzjoni jiena naf li dinja teknoloġija ġdida u minħabba li dinja teknoloġija ġdida aħna rridu nkomplu għaddejjem bir-riċerka u jekk aħna maħniex ħanamlu riċerka, jekk aħna maħniex ħanamlu evalwazzjoni tar-riskju hekk kif hemm bżonn, ħajamilha ħaddieħor u jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li parti jew l-nija tal-riċerka fuq il-GMOs tbedet ħafna mill-Ewropa. Aħna ma nistgħux ngħidu illi aħna ma interessanix minn din ir-riċerka u jiena naħseb illi kif qedtilkom jekk ma nagħmlux aħna din l-evalwazzjoni tar-riski ħadd ieħor. U jekk ikun hemm ukoll membri jiena naħseb Jiena nafu kol il-membri oħrajn jistgħu jarfu l-fatt li l-konsumaturi eh, jinteressom ħafna li huma jixtiequ eh, li l-konsumaturi kollha din l-informazzjoni. Dan mhuwiex punt valitu biss għal partit tal-ħodor, iżda għal kulħadd. U r-riżultati kif huma e, ikunu għad dispożizzjoni tagħna aħna rridu nkunu marfin bihom, jiena nixtri petizzjoni tifqa' miftuħa sakemm l istudji jkunu konklużi, mbagħad ma l-istudju jkunu konklużi naslu l-konklużjoni. Għaw xaħtjor li xtieq intervjeni dwar din il-kwistjoni. Mela, eh, is-sur Hojċikowski fidejk il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, jena menix parti minn dan il-komitat. Iżda eh, jena ġejt għawek għalix mm, tassew grat li tres din il-petizzjoni jina naħseb unħoss illi il-prodotti li fihom GMOs għandhom jiġu tikketjati sabiex jintarfu minn prodotti oħra li ma fihomx GMOs. Jina naqbel ma dak l-qar surjar u forsi nistanżit ngħid illi fir-riċerka dwar l-effetti negattivi ta' GMOs u importanti li ninvolvu l-kulħadd, mhux biss il-persuni li jaħdmu fis-settur bio nanoteknologija Tal għaliex huwa importanti illi ikonna riċerka illi tikkonċerna l-impatt tal-GMOs fuq is-saħħa fuq l-animal u l-bnedmin u anka l-impatt fuq l-ambjent. Din ir-riċerka għandha tkun il-fattur determinanti dwar jekk il-GMOs jibqgħux jintużaw jew le. L-importanza titinata iktar importanza dwar l-impatt ambjentali, l-impatt fuq il-bnedmin u anka fuq eh, eh, il-bnedmin. Grazzi ħafna dak il-komment. Mela jider li inti l-ewwel darba u hekk magħna u għalhekk nilqak eh, f'din il-qatana. Għaw xi kollegi oħra illi jixtiequ jitkellmu dwar din il-petizzjoni? Jider lele, jina ħanħalli allura din il-petizzjoni miftuħa. Issa naddu għal petizzjoni 1160 tal-2009 resqa' minn Werner Sandik ta' ċittadinanza ġermaniza dwar il-bini ta' żewġ impjanti għal ġeneral tal-elettriku mirriħ fir reġjun ċek ta' mal-frontiera eh, uxti eh, u l-effetti użi relatati fuq l-ambjent ta' zona naturali viċin il-Ġermanja. Thank you, Mr. Chairman. Naddi l-kelma l-Sur Cockner. Grazie ħafna, Sur President. Jiena ilni nipparteċipa fil-dibattitu fiħdan dan il-komitat. Għalek, ippermeti li biss namel ġabra tal-kommenti eh, illi tresqu u tqajmu fi frar li għadda l-autoritajiet ċeki għamlu temmew il-proċess ta' valutazzjoni tal-impatt. Il-proċess tem f'April ta' din is-sena l-autoritajiet ġermaniżi ġew informati dwar konklużjonijiet f'April ta' din is-sena jidir li li kien fil-fatt 19 ta' April ta' din is-sena u l-autoritajiet ċeki napplikaw dan ir-rapport kemm bil-lingwa Ġermaniża kif ukoll dik ċeka. E, publikaw fil-fatt il-konklużjonijiet tal-Aġenzija dwar l-impatt, l-Aġenzija ċeka dwar l-impatt. Għamilna skrutinju tal-proċedura u nistaw nejdu illi mill-punto di vista proċedurali ma nistaraw lebda eh, devjazzjoni minn dik li hija l-EIA. Dwar fil-rigward tas sustanza il-Kummissjoni attualment ma tistax tiddeċiedi jekk hemmx xi ħaġa li għandha bżonn iktar tiġi konsidrata jew le. Iżda eh, F'dan il-waqt eh, il-Kummissjoni irċevit eh, il-ment u qed nagħmlu valutazzjoni ta' dan l-ment. bażi tal-konklużjonijiet fuq dan il ment aħna ser niddeċidu l-Kummissjoni ser tiddeċidi jekk għandix noħorġu eh, proċess sabiex nevalwaw iktar situazzjoni. Attualment il-Kummissjoni ma tistax tara l-ebda ksur eh, ta' proċess li fil-fatt għadu ma ġiex konkluż. dwar apparijiet illi attwalment għadhom għaddejjin. Eh, din għalhekk hija l-konklużjoni fil-qosor. Dawn huma l-konklużjoni fil-qosor. Geraumer Zeit beschäftigen uns ja die Pläne zur Richtung eines äh, aħna dan l-aħħar konna qegħdin naħdmu fuq din dan il-punt din il-kwistjoni li nqalat minħabba il daw l-impjanti għal ġenerat tal-artiku mirriħ u nafu illi dan qed jibnew f'dan l-ambjent dan fuq din l-art li hija mħarsa suppost. U aħna qegħdin nippruvaw fil-kumitat nieħdu ssib ukoll u nanalizzaw il-proċedura li għandha x'taqsam il-livell transkonfinali wkoll ta' dawn ir-rispett ta' dawn il-ħarsien tal-art u aħna rridu naraw eżattament fejn dik l-art illi hija maħsuba sabiex jinbena dan l-impjant irridu naraw li huma wkoll jkunu eh, parteċipi fil-konsultazzjoni li aħna ħana nagħmlu Iżda jkolli ngħid ukoll li jiena proponejt li żewġ pajjiżi jridu jiddeċidu flimkien. Inkella aħna ħanibdew bit-tendenza li l-istati membri jħallu eh, li proġetti diffiċli jisiru fuq il-frontiera ħalli bekk jeħilsu il-problemi u l-fatti li bil-forsi jridu jiddeċidu flimkien. Iżda nixtieq eh, nitkellem fuq eh, l-agenda. Jina tlabt li tpoġġaw kol punt fuq l-agenda, punt ieħor, il-Kummissjoni qalet li hemm ilment illi kien imressa u jina għandi mistoqsija l-Kummissjoni taħseb illi minħabba dan l-ilment il-bżon li jinbeda proċedura ta' ksur. Jew le jina naħseb illi dan mhuwiex il-każ, ġifieri ma naħsibx illi dan huwa ksur ta' trattat f'dan il-proġett il partikolari iżda fuq il level ta' direttiva in ġenerali jena nishtin kun naf jekk din il-proċedura mbdiċ jew le u jena nishtin sassi mistoqsija oħra ma taħsbux li għamel iktar sens jekk il-Kummissjoni taħseb illi fil-fatt tkun tista' tintroduċi dan l-ilment illi naraw illi għalmenu aħna namlu din ir revizjoni li tantem bżonn u t-tret kwistjoni hija l-fatt li Repubblika Ċeka minn Ottubru bidlu il-regoli dwar dan qasam sa Ottubru kien il-każ illi jekk ikun hemm proċedura ta' ksur kont direttiva ta' tal-ambjent, per eżempju, kella timbeda mill-ewwel il proċeduri ta' ksur iżdan mbagħad wara Ottubru l-regoli jinbidlu. U dan kellu jisabu fuq livell reġjonali. U jiena naħseb li min ikun qed jaqra din petizzjoni forsi jħossu daqsxejn bla bla tamma ta' xejn minħabba illi il-pjanijiet reġjonali qegħdin jgħidu illi fil-fatt edha turi biċċar dawn din il-bidla tar regoli u għapas lura jiena naħseb li dan huwa din għandha tkun raġuni oħra sabiex aħna analizzaw il-proċedura u nżommu mal-regoli aħna għandna fuq il-livell Ewropew. L-aħħar mistoqsija nixtieq insas il-Kummissjoni. L-Unjoni Ewropea x'qiegħda tagħmel sabiex naraw illi dawn il- ambjenti li huma mħarsa jibqgħu jkunu mħarsa kif suppost minħabba illi żgur illi dan il ħarsen jista' jikkontribwixxi għal proġett fuq bażi individwali din hija eh, dawn il-mistoqsijiet tiegħi fuq din il-kwistjoni intom tafu x'inhi l-opinjoni personali tiegħi f'din diġà semmajtilkom ħafna drabi fil-kumitat tagħna se jekk aħna rridu nieħdu fuq il-livell ġenerali deċiżjoni jekk aħna naraw illi qegħdin Eh, niddeċidu li ċertu żoni ħajkunu mħarsa u protetti naturalment dawn huwa importanti li jitħarsu U anka jekk dan ikunx pereżempju għal ħarsin tal safar jew kellha ħarsien ambjentali ieħor, jiena naħseb li dan e, l-antana ta' ħarsien ambjentali ma jaqbilx mal-għanijiet tal-bini ta' dan l-impjant ta' din raġuni naħseb li dan huwa il-konflent ewlieni jiena naraħ biċċar jekk rajt din il-petizzjoni. Grazie. Grazie, signor Grazzi ħafna l-sul jar għaw xaħat li fil-fat eh, tixtuq l mistoqsija tijaw. Iva, grazie, sur President. Il-proċedura ta' ksur kif ġiġa qed il-Kommissjoni ma tistax tibda eh, din it-tip ta' proċedura għaliex il-proċess fih nifsu għadu ma intemx. Jekk il-Kommissjoni tikkonferma l-interess tal-oġġezzjonijiet li saru minnaħa ta' minn ressaq l-ment, aħna nkunu nistaw nibdew eh, pilota ġdid u nerġaw namlu revizjoni tal-proċeduri kif saru sissa. Iżda minħabba l-fatt illi l-proġett għadu maġiex eh, autorizzat nistenna fil-fatt eh, sena sabiex isir dan, u għalhekk attwalment il-Kummissjoni ma tinstax miex pożizzjoni li tiftaħ proċedura ta' ksur kontra r-Repubblika Ċeka dwar id-direttiva tal-EIA. Il-Kummissjoni eh, qed ila segwi dan il-każ għal diversi snin u sissa għada ma sabiex l-ebda ksur nafu l-proċess u uh, ħalli l-effetti tiegħu fuq diversi pajjiżi u dan ġie magħruf. Il-proċess kien beda mill awtoritajiet reġjonali meta l-effetti transkonfinali ġew identifikati dan ingħata lil l-Ministru l-Ministeru tal-Ambjent fir Repubblika Ċeka u il-Ministeru eh, għamel kuntat ma l-autoritajiet kompetenti Ġermaniżi. Minn dan l-aspett u minn dan il-punt il-Kommissjoni ma tistax tara eh, ksur ta' direttiva ġenerali tal-EIA attwalment. Il-mistoqsija l-oħra fir rigward tal fat li aħna tajna l-go-ahead għal dan il-proġett Aħna fil-fatt ma nistawx naraw dan il-goħet li nata għalix il-proċess ġi konklus b'serje ta' kondizjoniet illi iridu jiġu mill-qwa. U aħna nistaw inkomplu l-ħidma tagħna biss meta dawn ir-rekwiżiti jiġu rispettati. Għalhekk attwalment għandna nuqqas ta' evidenza illi eh, sar xi ħaġa kif mhux suppost. Fir-rigward tal-ħadra ta' zoni li huma zoni protetti, il-Kummissjoni għarfet illi fir-Repubblika Ċeka għan hija suffiċenti dik li hija eh, ħarsin tal-safar skont id-direttiva appuntu dwar dan dwar l-safar. Grazzi. Peter, please. Gerade weil der Prozess Minħabba li l-proċess għadu kem imbeda jina naħseb il-petizzjoni, l-ura nissuġġerixi ninsumma miftuħa u naħseb il-problema li nara u hija li jekk aħna in qed naraw li ħareġ diġà il-permess tal-binja tal-bini ta' din l-impjant dinja diffiċli jekk mbagħad naraw illi l-ilment jisir attiv pereżempju xi sitxur wara nkun ħareġ il-permess u mbagħad xi sitxur wara xorta waħda ħal dan il-pjant ħaj materjalizza ħanaraw li kien imbena ġifiri xi kultant ikun ehm, ċaġa daqsxejn ma tantx tagħmel sens. Irridu naraw niddeċidu minn issa x'nagħmlu jekk ikun hemm proġetti transkonfinali li tnejn iż-żewġ stat membru, żewġ stat membri jaslu għal deċiżjonijiet differenti emmin jgħid li dinja tħassebna iżda rridu naraw li konna proċedura li taħdem aħjar f'dawn il-każijiet ta' proġetti transkonfinali ħalli l-qudiem aħna nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni mill-iktar fis inkella jista' jkun li naslu soluzzjoni li mhix ta' sodisfazzjon kif ħajkonna nieħdu issa u jiena nitlob il-Kummissjoni sabiex tsegwi dan il-każ b'interess minħabba illi jiena naħseb li l-problema hija li jekk il-permess ħajjinata aħna nafu illi eh, dan mbagħad jista' insolvuh eh, tajjeb ħafna eh, mill-qoddim li ikun kaspal bħal dan. Grazzi. Por l-alkalde del municipio de Rashem. Mela, ejja ma ninsewx illi is-sindku wkoll iffirma din il-petizzjoni u naħseb u qed jirrappreżenta ċ-ċittadini tar-raħal tiegħu kollha. U għalhekk il fir-rigward tar-rwol ta' medjatriċi tal-Kummissjoni ma naħsibx illi dan ser jagħmel wisq eh, biex iġib konsens bejn iċ-ċittadini. Għalhekk jiena nħalli dan id-dibattitu miftuħ u nitlob il-petizzjonanti jinformaw eh, ċittadini dwar dak li tkellimna dwar u llum U naf illi fil-bidu ta' din il-laqa intom eh, deċidejtu fil-fat ikkonfermajtu illi punti 8 u ta' fuq l-agenda ser isiru in kamera. Għalek, nati zewċ minuti li sabiex min mux eh, mandux mm, xieqsa ma dawn iż-żewġ kustanijiet joħroġ mill-kamra. Punt iħor, eh, nisħaq illi huwa importanti illi jibqa' fil-kamra il lem il-MEPs li huma relatati ma' dan is-suġġett, ir-rappreżentanti eh, tagħhom u ir-rappreżentant tal-Kummissjoni li għandhom x'aqsmu ma' punti 8 u 9. Iva, eh, jina kifet qabel jina kont kontra il-fatt li dawn iż-żewġ punti jsiru in kamera għaw prezenti iż-żewġ um, petizzjonanti li huma relatati ma' dan barra minn hekk hawn tliet ċittadini Slovakki illi uh, ma ngħatatilhomx ċittadinanza Slovakka. Uh, Nixtieq li dawn it-tliet persuni flimkien ma' żewġ petizzjonanti jibqgħu hawnhekk għaliex eh, huma uh, għandhom xaqsmu ma' din il-kwistjoni. Iva fil-fatt nixtieq nirrispondi lill kollega tiegħi. il-Kumitat u l-laqa tal-Kumitat in kamera taħdem bl-istess mod skont kif skont kif issir il-laqa meta tkun qed tiġi web streamed. Ġifieri nagħtu l-kelma lil petizzjonant, mbagħad il-min jixtieq jintervjeni, jintervjeni u mbagħad jerġgħu il-petizzjonanti jerġgħu jitkellmu. Ġifieri jekk il-persuni li inti semmejt inti huma petizzjonanti, ovvjament jistgħu jibqgħu fil-kamra u hekk għad-dibattitu u ser nippermettilhom li huma jitkellmu. il-sur uh, Turkish, Turkishina fil-fat jisimni. Iva, Sur President, il-ġimma illi għaddiet ressaqna mistoqsija tal għamilna talba lil lil president tal-komitat u il-kollega tiegħi talbet illi ikolla dibattitu dirett Ġifiri dibattitu miftuħ. Għaliex allura għanda il-komplement tal-qassir in kamera memx regolament illi jitlobna illi il-komplement tal-dibattitu issir in kamera permetti li nirrispondik bil-rispet kollu. Eh, konna ġiġa fil-fat tkellimna mal-koordinaturi dwar dan le? il-koordinaturi ħadu deċiżjoni. Jien ma jidirlix li niftakar illi ftik illa laqa kien hemm xi ħadd kontra tal fat li dawn iż-żewġ punti jsiru in camera. Imbagħad wara tqajjem dibattitu dwar il kwestjoni tal tal-in-kamera qalu li ma jaqblux li dan it-tip ta' dibattitu jsir in kamera. Għalhekk minħabba il-fatt illi kien hemm kontroversja saret votazzjoni. Forsi inti ma kontx preżenti iżda mm, saret votazzjoni u bħala riżultat ħareġ illi id-dibattitu kien ser issir in kamera. Li kiku riżultat kien ikun differenti, ovvjament, konna ħanibqaw għaddejjien. Jiena kontaw, eh, skużani, jiena ma konċaw bħala president kien hemm Sinjura Mazzoni li qed tippresjedi, però dik kienet id-deċiżjoni li jittieħdet għalhekk għandna nirrispettaw il-maġġoranza. Skużawni mhux qed jenix li nara l smiet Iva, fifatina Kristina Morvaj u nishtiq u nistaqsi jekk possibbli illi jekk mhux xar id-dieħel koordinaturi jiddeċiedu li l-plenarji tal-Parlament Ewropew isiru in kamera. Il-plenarji bdew isiru appuntu in kamera kollha kemm huma. Jew inkella jekk inħossux il-situazzjoni għandha tkun differenti, fil-fatt tkun differenti. Dawn huma deċiżjonijiet importanti ħafna, importanti li nkunu trasparenti f'dawn il-każijiet. Jekk pereżempju l parlament Ewropew kun qed jitkellem dwar l-Ungerija jkompli referi għal valuri komuni, nkun qed nasbu b'mod fejn minnhom u mbagħad f'daqqa waħda nibdew nasbu b'mod ieħor Dan bla dubju juri nuqqas ta' koerenza u dan il-mod kif qed eh, nkomplu l-affarijiet juri illi dik e kif qed nagħmlu l-affarijiet. Pero, pero. Jiena naħseb li nistaqbel miegħek. Hija ħasra li l-koordinatur eh, tal- grupp tal-komitat tal mhux ta' Kristina Kjoxbok bexxija tabella tiegħek. Jiena nixtieq nkun naf Intom kif kolkom il-kuntatt ma' dan il-koordinatur tal-kumitat? Daħna diġà kellna fil-fatt din il- din id-diskussjoni. Iva, fil-fat, matul il-laqa tal-koordinaturi tal-komitat tagħna f'Marzu aħna rajna li dawk illi huma l-koordinaturi f'dak li għandu x'jaqsam il- din il-pożizzjoni partikolari ta' Digriti Benex huma taw pariri li konna diskussjoni privata issa dwar kwistjoni ta' ċittadinanza ġvirtini eh, pożizzjoni li waslet natar ħafna u mbagħad poġġejnija fuq l-aġenda u minkejja l fat il-kollegi kienu qalu iva din ma kienx deċiżjoni tal-koordinaturi, dan kien punt illi tressa dim il-koordinaturi, iżda aħna ma deċitajniex fuq għadin il-koordinaturi għadhom ma deċidew xejn fuq l-aġenda tal ħarġi ġimagħtejn. Nurifil Hamkir. Iva jena nishtun kunna fil-dawk illi id-deċidew illi aħna kuna din diskussjoni fuq eh, il-ver privat. Uma ma jaħsbux illi di issa qed wassal għal fatt li aħna qegħdin nimxu passi differenti ma l-istess ċittadini suppost għandhom l-istess drittijiet minħabba li jenna xhur nitkellmu aħna fuq il- rapport ta' Sur Tavares li kritika per eżempju l-ugrejja dwar il- ksur ta' drittijiet kostituzzjonali, per eżempju, u mbagħad aħna wasalna sabiex niddiskutu b'mod miftuħ aħna hekk qegħdin nitkellmu fuq l-istess ħaġa. Qegħdin nitkellmu fuq l-evalwazzjoni tal-Kostituzzjoni. U jiena nixtieq illi nitlob għal darba oħra lil dawk kollha illi fil-fatt id-defendew li aħna jkollna diskussjoni privata u in kamra għalfejn, ma nifhem differenza għalfejn ir-rapport tas Sur Tavares jgħat jkun diskuss b'mod miftuħ iżda u hekk, ma sax nifhem għalfejn ħana timbedu lin-nies minn din is-sala. Skużawni, jekk aħna nqogħdu nerġgħu niftħu d-dibattitu aħna għandna l-ambaxxaturi li qed jistenna ftit għaw barra. Ja, anzi li kolli ngħid huwa li jekk aħna nibdew dibattitu issa maħna għan nexxina nagħmlu xejn fil-ħamsa u nofs aħna għandna nibdew il-laqgħa tal-koordinaturi. Jekk bukun nevoli. Iva, jiena xtaqt nejt li fil-fatt kien hemm ħamsa li kienu kontra jina nista' ngħid li fil-bidu ta' dan il-vot illi sar fil-bidu ta' din il-laqa kien hemm disa li ivvotaw favur illi din diskussjoni ssir il-Kamra, ġifirina nappella l daw kollha li qegħdin joġġezzjonaw illi jiqfu joġġezzjonaw minħabba l-vot sar. Iva veru illi ħadna vot aħna fil-bidu ta' votajna fil-bidu ta' din il laqgħa u aħna eh, ir-riżultat tal-vot hekk kien kif rajna l-koll. Ma nista' nagħmel xejn. Din hija deċiżjoni sovrana t mill-Parlament Ewropew U kif rajtu il-membri tal-kumitat ivvotaw kif ivvotaw, ġifiri din diskussjoni ħassir in-kamera. Issa nixtieq li nieqfu kif qed tilkom għal żewġ minuti għalli aħna nistgħu nkompli bil-punt 8 u 9 tal-aġenda tagħna. Grazzi.